Uh, good morning, uh, everybody. Um, welcome to our... Uh... nil fil-laqa tal-laqa tal-lum, għal-laqa tal-lum. Law netna dottaw l-agenda, għaw xie bidliet fl-agenda peress li kanċellajna s-sessjoni ta' Warlof Senar tal-lum. Jekk memx iktar kummenti u ma narax kummenti, għadara eh, nistaw najdu l-agenda adottata. Nishti namel aħbar wahda. Ninformakom illi skont ir-regola 46 paragrafu 2 ta' regoli ta' proċediment ta' ta' proċedura, il-kumitat tagħna għamel skambju ta' opinjonijiet mal-awtori mal-awturi mal mal awturi mal eh, um, kien skambju fit-22 ta' ġunju ta' din is-sena eh, u wara din il-laqa l-koordinaturi ddeċidew f'Lulju illi għamlu inkjesta fl-imkien mal kummissjoni fuq in noqas ta' azzjoni fuq l-agenda ġdida fuq il-politika tal-konsumaturi tal-2013. Jiena wkoll personalment kelli laqam mal-Kummissarju Jurova f'Settembru waqt il-sessjoni ta' Strasburgu l-aħħar waħda fl 11 ta' Settembru u l-Kummissarju informatni illi se tagħti opinjoni ta' interpretazzjoni tal-prassi tal-direttiva tal prassi mhux ġusta fuq il-kwalità doppja tal-prodotti. U allora e, e bilna illi il-koordinaturi se jistennew din il-prezentazzjoni qabel ma jihdu azzjoni. U bad għandi aħbar oħra, din il-laqajja web streamed, u għanna anki e-meeting. Fuq il-negozjati interistituzjonali, dan il- punt ġi kanċellat li dan jfisser li nistaw naddu mill-nufih għal punt principali tal-agenda fuq il-kontratti tal-beħ tal online u mill-bot ta, ta' prodotti. U Pascal Arimo u għal-rapporter tagħna. Se jkollna prezentazzjoni tal evaluazzjoni tal-impat tal-emendi proposti biex introduċu garanzija kommerċali għal ħajja tal-prodott illi ġiet kommissjonata mill-Parlament Ewropew. U dawn l-impatti saru. L-impatt fuq il-negozji b'mod partikolari l-SMEs u il-produtturi żgħar biex jevalwaw il-kosti u il-spejjeż u l-benefiċċji l-impatt fuq il-protezzjoni tal-konsumatur u evalwaw l-ispejjeż u l-benefiċċji la stess, mbagħad l-impatt fuq l-ambjent u fuq il-konsum sostenibbli, l-impatt fuq il-koerenza tal-qafas legislativ u il-protezzjoni tal-konsum matur, u fl-aħħar rispett tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. Issa nixtieq nilqa fostna il-persuni li għamlu il-valwazzjoni tal-konsumatur impatt Silvan Bujon u Stefan Van Kamp illi huma riċerkaturi għal ta' ċentru għal studji tal-politika Ewropea, ċeps u Time Lex. Nishti natikom il-mikrofonu. Grazzi ħafna tal-li tajtna l-opportunità biex niprezentaw il- Eh, il-kisbit ewlenin ta' dan l evaluazzjoni ta' impatt. Għanna problema bil-prezentazzjoni għanti supposta t-derissa fuq l-iskrin. Eh, eh, kienet kwestjoni komplessa u fija ħafna kwistjonijiet. Et nistenna biex jajdu li jek nistax nibda. Mill-lider hemm xi problemi bil-screens. Emmem l-ibda wieħed illi eh, qed jaħdem. Mela nistennew it-tekniċi. Tista' tibda jekk trid mingħajr il-preżentazzjoni. Hemm xi slides disponibbli tal-preżentazzjoni u fuq il-website tal-e-meeting tistgħu issibu Nista' nistenna xi ftit minuti le ma nafux kemm seddum din il-kwestjoni, allora hemm bżonn nibdew. Qabel ma nibda nippreżenta riżultati, kif nistgħu taraw fil-preżentazzjoni, hemm żewġ ċifri waħda mill-fitness check tal-Kommissjoni fuq il-regoli ta' protezzjoni tal-konsumatur. U għamilna aħna stħarriġ ħafna konsumaturi fl-Unjoni Ewropea u naraw illi id-differenzi fid-drittijiet tal-konsumatur u u dan huwa il-fatturi li jgħin għal biex wieħed jieħu deċiżjoni. U il-konsumatur għabbażi ta' dan jiddeċidi mbagħad jekk jixtrix hawn jew jixtrix pajjiż ieħor. <clears throat> Il Mbagħad kien eh, hemm statistika oħra importanti. Il, din l-idea e li nintroduċu garanzija għal ħajja tal-prodott li hija fuq eh, fuq iktar limitatu dan u juri li il maġoranza tal-assoċjazzjonijiet tal-konsumatur tal industria jikonsidraw e li dan il-approċ jista' jbiddel il-dizajn tal-prodott b'mod sostanzjali. U dan u puntat lu val la pena jagħmel eh, dan din il-evalwazzjoni. U għal din ir-raġuni għabbażi ta' dan għamilna dan l-evalwazzjoni tal-konsumatur għanna l-erba sezzjonijiet l għol wahd l għol partija hija d tal-problema, it tini wahda jgħal l-metodoloġija illi użajna, un bat għanna l-għażliet ta' policy, għabazi tal-emendi u kena nevalwaw l-emendi biex namlu uh, opzjoni koerenti. U laħar wahda hija l-evalwazzjoni ta' dawn eh, l-alternativi ta' politika. Fuq id-definizjoni tal-problema, l-idea hija illi e l-analiżi tagħna fuq assunzjoni kena negozjati dawna l-assunzjonijiet għamilnijom tlet xur ilu u l-ideja illi ija etajja issa slides fuq l screen Mena nista' nerġa' lura fuq slides. Din il-garanzija legali armonizzata hija importanti għall-evoluzzjoni ta' su futura. Il-problema hawnhekk hija il-garanzija legali għal prodotti mhux konformi. Kif nistgħu naraw fil-proposta tad direttiva OSD. Hemm garanzija legali fil-responsabilità fil eh, tal-kommerċant, u mux tal-produttur. Il-garanzija eh, ta' prodott mux konformi. Din hija nozzjoni statika illi teżisti meta prodott jiġi mixtri mill-konsumatur. Jekk din il-non-konformità eh, fil-fat eh, tajt li il-prodott mhuwiex fit għall-an, u u ma dewx sentej, allora l-konsumatur jista jista jista jitkellem fuq il-garanziji, jista għandu drittijiet tiegħu u hemm perjodu ta' sentej e, illi fih e, skadenza pratikament għal biex wieħed jagħmel il menti tiegħu. Jekk dana jiġri wara is-sentej, allora mem lebda ebda possibilità il wieħed jagħmel talba legali. Din hija kwistjoni importanti u hija importanti mhux biss għall protezzjoni tal-konsumaturi, ma anke għal policies fuq il-ekonomija ċirkolari u sostenibilità. Allora jekk l-Unjoni Ewropea tixtieq tappoġġa sostenibilità, hemm bżonn li kunem hemm fuq naħa ċivili il-possibilità illi wieħed ixerret il-produzzjoni u il-distribuzzjoni. Umbaħat hemm il-problemi anki tal-smart goods, l-Internet of Things, fejn jekk il-prodott ma jkunx konformi, mhuwiex ta' sekk importanti meta jiġi moti il-prodott. Qed nitkellmu fuq prodotti li għandhom eh, konnessjonijiet ma' networks li hemm bidla fid-data hemm eh, operaturi differenti li għandhom rol differenti eh, u hemmhekk pratikament il-nozzjoni hija nozzjoni ta' utilità ta' evoluzzjoni u dan il-nozzjoni tal-statika ta' non-konformità f'dan il-kas ma, ta, ma titħolx. u għal din ir-raġuni il-Parlament kien qed jaħseb li juża garanzija kommerċali kommer ta' funzjonament tajjeb f'perjodu limitat anki wara essentej e pratikament għal obbligu uh, uh, biex il-prodott jibqa intatt wara sentej. U għal din ir-raġuni twaqqaf dan l-eżerċizzju. Quindi għal daqstant l-idea kienet biex namlu evalwazzjoni tal-impatt ta' dawn l-emendi u adottajna dan l-approċ multidimensionali. Xista jikontribuixi su. Tieni ħaġa hija protezzjoni tal-konsumatur. L-istati membri jridu jżommu l-istess protezzjoni. U mbagħad hemm benefiċċji għal kumpanniji l-SMEs, il-benefiċi ma' iktar għoljien mill-ispejjeż, Umbat il-kontribuzzjoni pozittiva għall-ambjent u għall-ekonomija sostenibli u fl-aħħar il-koerenza tal afas ta' regolamentazzjoni. U għalek u ħaġa komplessa kif saret di. Mela fuq il metodologija Aħna bdejna fuq dawn l-emendi li qed fuq slide. Umbat għamilna l-konsultazzjoni, hemm żewġ stadi. Għamilna lista ta' organizzazzjonijiet. Fl-2000 kien hemm 33, seba' assoċjazzjoni tal-konsumaturi, 10 ta' produtturi, 6 tal-imnut u 4 tal-ambjent. U kellna anki tekniċi, esperti legali u kellna sitta minn daw. Mwiex kampjun kbir ħafna ma jagħti deħax et iġri. Il-pajjiżi e, huma ma seba Finlandia, Franċa, l l-Irlanda, l-Italja, l-Olanda u l-Polonja. il-materjal ġi miġbur u ġi kompletat b'riċerka, pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, tal-regolamentaturi, tal-industrija, tal-konsumaturi u anke akademiċi. U fl-aħħar abbozz aħna ma kwantifikajniex l-ispejjeż u l-benefiċċja għal raġunijiet differenti l net għax kien ċari li il-kampjun mhuwiex biżejjed, kbir biżejjed, u mbagħad kien hemm anke ħafna Mm, mistoqsijiet, pero mux kolla taw risposta. U t-tielet punt li huwa interessanti, meta minna l-kwantifikazzjoni, kienem eh, possibilità li għatu 1, 2, 3, 4, 5. 1 u minnajr impatu ħamsa ħafna impatt kbir. U ħafna drabi kella risposti jew wieħed jew ħamsa. U allora kien hemm assoċjazzjonijiet li kienu jew ostili jew ostili ħafna. U minn l-konsumaturi kienu iktar pożittivi. Umbagħad kien hemm dawk ambientali li kienu eh, pożittivi koll. U ek rajnija, ek, ek kienet il-sentiment li kellna minn dawn eh, il-proċess. Il, il proċess Allora deċidejna nużaw metodologija ta' alternativa tal-policy illi ma tikkonsiderax l-emendi. Għanna għal-dastant lażliet non-leġislativi. Kienem l-ewwel net zero option, meta rajna direttivi fuq il bej online, pero minna ma nikkonsidraw l-ebda emenda. Umbat l ewel opzjoni l-approċ soft law minar sanzjonijiet. Umbat għanna lażliet leġislativi prinċipali. U għonek, eh, u biex nikonsidraw anki l-emendi. <clears throat> Hemm żewġ dimensjonijiet. L-introduzzjoni ta' garanzija kommerċali obbligatorja jew opzjonali U t-tini wahda hija teknika kif għanna nirregolaw, kif aħna għanna niddefinixxu il-ħajja tal-prodott. U naraw xinu ma l-approċċi biex niddeterminaw dan il-ħaj, din il-ħajja. Kif għal Stefan, irridu naraw jekk ir-responsabilità jiex biss fuq il-produttir jew kemx responsabilità konġunta il-kommerċant u anki il-produttur għandhom l-istess responsabilità. Allora, għal opzjoniet non legislativa, <clears throat> beżajna fuq l-assunzjoni illi e, e, huwa e, għal istess ta' online u offline. Fuq il soft law approach, <clears throat> e, kien hemm promozzjoni tal-użu ta' tikketti, inċentivi fiskali, imma din hija ħaġa leġislativa wkoll. Mbagħad anki inizjattivi ta, ta' talba. Alla opzjonijiet differenti leġislativi kien hemm id minn soġġettiv tal-ħajja tal tal-prodott. Kull produttur huwa liberu illi jati gar garanzija kommerċali u jati xinuma, jgħid xinuma l-kondizzjonijiet ta' din il-ħajja tal-prodott. Din hija ħaġa illi hija prezenti fil-emendi 98 u 184. Umbat, l-idea ta' din l-opzjoni hija illi huma liberi hawnhekk. Umbagħad it-tielet prinċipju jekk jiddeċidu ma jagħmlu ma jagħtuhiex din garanzija, allura eh, l-informazzjoni għandha tiġi informata, però m'hemm l garanzija. U dawn huma l-emendi. U mbagħad hemm l-opzjoni oħra, il-durat il-tewmin normali, l-ewwel prinċipju u obbligatorju li kunem garanzija kommerċali għall-inqas fil-swiq li huma regolamentati bil regoli ġodda. U tini prinċipju eh, u għabbażat fuq il-MND li eh, huma murija fuq l-screen eh, għanda tkun il-ħajja normali, reali tal-prodott U anki nistaw najdu li dak li wieħed jista' jistenna din hija waħda mill-opzjonijiet, u hemm l-aħħar opzjoni. F'dan il-każ il-ħajja tal-prodott eh, fiha standards tekniċi speċifiċi. Imma Allora, l-evalwazzjoni tal-opzjoni ta' policy. Għanna l-ewwel opzjoni, l-approach soft law, aħna nħossu illi għandu jiġi segwit eh, tajjeb, imma għandu eh, hemm eh, konsegwenzi għax dan huwa konċett kompless eh, fuq il-garanzija legali mhux dejjem huwa faċli li wieħed jipperċepiha. U t-tini wahda u fuq id-djufijiet għal l-ewwel opzjoni huwa diffiċli li wieħed jagħmel evalwazzjoni tal-impatt. U bat għal zero option kif għal Stefan, l-evoluzzjoni tassu, speċjalment bil-prodotti smart, eh, prodotti ta' kontenut digitali, hawnhekk eh, il-komplessità qed tikber ħafna. U u mhux biżejjed li jkun hemm evalwazzjoni non nonkonformità statika. Eh, l-opzjonijiet leġislativi, kif qal Stefan, il-punt il importanti huwa li konna appoċ kontinwu tal-prodott Però l-idea ta' garanzija kommerċali huwa li il-garantor jiddeċidi x'inhuma dawn il-djufijiet u mbagħad eh, hemm problema fuq il-kwestjoni kbira fuq il-sanzjonijiet. Issa fuq it-tieni opzjoni fil-dettalji tal-djufijiet u tal-punti ta' saħħa Fuq il-minaħ tal-punta, punt di vista legali, l-idea hija hija fuq ċertezza legali fil-każ ta' tilwim u għandha tejn b'xi mod fuq l-iżvilupp tas-suq intern u anke għal prodotti pan-Ewropej. Għax li ħaġa importanti għedin din il-kwestjoni tal-garanzija l-ispejjeż diretti huma baxxi, u mbagħad l-iktar ħaġa diffiċli hija propju dawk il-kumpanija kumpanniji li użaw estensjoni tal-garanziji li qed jitbidlu, li jbidlu l-garanzija oriġinali tal-prodott. U bad fuq l-inforzar m'għandux ikun problema kbira u dan huwa l-ewwel pass biex ikonna kuxenza dejjem iktar eh, U id-djofiet prinċipali huma illi l-impatt fuq il-kompetizzjoni healthy u x'infissru dan b'din idea. Il-kompetizzjoni bejn il-kwalitajiet intrinseċi tal-prodott u mhux fuq affarijiet oħra li jiġu miżjuda l prodott bħal estensjoni tal-garanzija. Fejn memx rida li ibidlu din il kompetizjoni bejn prodotti u anki l-impatt fuq il-benefiċi tal-konsumatur għandha tiġi limitata għax huma il-providers li jiddeċidu. U hawnhekk fuq id-dewmin normali tal-ħajja tal-prodott għandu jagħti iktar benefiċċji għal-konsumatur il-fatt li kulħadd jista' jkollu din garanzija gratis. Hemm inqas riski huwa importanti anke għal dak il-konsumaturi li sfortunatament għandhom prodott eh, difettus. U f'dan il-kas hemm anki impatt aħjar fuq il-healthy competition, anki jekk hija possibbli anki l-frodi. E, id jufijiet e, e, għal ħafna raġuni, u ħafna raġunijiet ta' djufija l-ewwel net hemm eh, inċertezza legali għolja ħafna. Hemm ħafna libertà li l-leġislatur jista' jiddeċidi x'inhi il-ħajja tal-prodott. U hemm ħafna spejjeż eh, diretti għax il-compliance hija iktar diffiċli. Eh, hemm anki spejjeż iktar oljin fl-infurzar u punt importanti li ġie fil-konsultazzjoni huwa illi fi ħafna riski fil-katina tal-fornitura il produttur il-produttur, il-kommerċant u dak li jisewi, qed eh, naraw li hemm katina twila. U dawn se jbidlu ħafna mill-elementi tal-prodott. U anke hawnhekk jistgħu bidlu l-kondizzjonijiet bejn il-produttur u l-konsumatur. Fil-każ ta' estensjoni tal-garanzija, ġeneralizzata, jista' jkun hemm kwestjonijiet diffiċli għal min isewwi għal dawk il-persuni li jsewu uh, autorizzati. juri l-attività principali hawnhekk hija iktar lem mill-periodu ta' garanzija. Fol-ozzjoni numru 4, hawnhekk u għovju il-punti ta' forza din hija l-iktar waħda importanti, benefiċċji kbar għal konsumaturi, impatt pożittiv fuq il kompetizjoni healthy, impatt pożittiv fissu intern, eh, ċertezza legali olja, u għet jista anki jagħmel paragun tal-prodotti Eh, bejn prodotti, il-benchmark u għacħar, u anki imħabba illi jista' jkun hemm bżonn għal investiment minn għata l kumpaniji eh, hemm eh, impatt pożittiv fuq l-attivitajiet ta' risorsa u żvilupp. Fuq id-jofijiet prinċipali, naturalment, eh, huwa diffiċli aħna nistennew li jkun hemm żmien twil tal-implementazzjoni. Uh, daw jidependu minn standards eh, eh, tekniċi. Anki l-ispejjeż diretti huma aktar olijin, u dan simili għall-opzjoni numru tlieta. Mbagħad anki fuq l-infurzar hemm spejjeż olijin, anki jekk huwa aktar fast li wieħed isib benchmark mill-opzjoni numru tlieta. U mbagħad bħal ma jiġri fl-opzjoni tlieta iwassal għal riski iktar u lin ta' distorsjoni fil-katina ta' provista. Mela, biex nerġaw naraw dawn l-opzjonijiet kollha, aħna wasana konklużjoni illi l-opzjoni prinċipali a bażi tal-evalwazzjoni li nagħmlu hija l-opzjoni 2 u 4. L-opzjoni 2 hija inqas ambizjuża mill-opzjoni numru 4, però għall-implementazzjoni għandha tkun iktar faċli fl-implementazzjoni u tista' anki t-tejjeb il-kuxenza fuq il-garanziji. E, l-opzjoni erba hija l-aħjar waħda għassu, però fl-implementazzjoni hija diffiċli. U aħna sub-opzjonijiet għal kull waħda e, biex namlu evalwazzjoni tal-responsabilità konġunta e, l-iktar punti ta' forza għal responsabilità għal produtturi biss huwa illi il-konsumaturi jafu il illi hemm possibilità li jilmentaw direttament u dan għajtejjeb il-fiduċa tal-konsumaturi. Mbagħad il-fatt li l-produttur responsabbli għad-design u għandu l-aħjar informazzjoni fu anki fu il-ħajja tal-prodott u anki punt ieħor importanti huwa illi il-kummerċant mhuwiex fin-nofs eh, bejn il-konsumatur u produttur. Għal eh, responsabilità konġunta il-vantaġġ prinċipali li ġi konfermata anki mill-assoċjazzjonijiet tal-imnut huwa il-kummerċant il finali id djufiet principali. Meta nħarsu biss lejn il-produtturi, mħafna produtturi, specialment iż-żar, illi mandom lebda interfaċċa biex jkollhom interazzjoni direttament mal-konsumatur, specialment a bażi transkonfinali. Umbat fil każ ta' responsabilità konġunta l-iktar eh, problema hija id-dritt għal tilwim. Nala fuq din fuq il koherenza prinċipi għal eh, evalwazzjoni ta' impatt għaliex hija importanti. L-onet hija importanti biex niżguraw li regoli se jkunu simili kemm għal eh, rotta online u offline u tini biex nevitaw konfużjoni bejn reġim legali, garanziji kommerċali u garanziji kommerċali speċjali jew inkella uh, eh, obbligatorju, tiret prinċipju għal innevitaw fl-iktar mod possibli limitazzjoni ta' garanziji li ma għatux protezzjoni, dawn huma punti importanti għal biex ikun hemm implementazzjoni effiċenti. Ir-raba prinċipju huwa biex nevitaw kol sistema fejn minnaħa waħda hemm eh, dmirijiet fuq eh, ħajja tal-prodott minima u normali u minnaħa l-oħra li nistaw anki u l garanzija U fl-aħħar, eh, il-regolamenti speċifiċi tal-prodott għandhom ikunu allineati mal-responsabilità kontrattuali. Grazzi, jina eh, disponibli għal biex nati risposti fil-dibattitu u aħna lestin id-diskutu ma'kom eh, il-mistoqsijiet jista' jkollkom. Grazzi. Thank you um, very much for this uh, explanation. So hemm eh, spjegazzjonijiet, eh, ta' kienu spjegazzjonijiet tajbin, allura nistandur ndur minnu fiha reporter Pascal. Grazzi. Grazzi ħafna jiena nixtieq li nirringrazzja il-Timelex ukoll tal-xogħol li aħna għamilna. It-tieni evalwazzjoni li aħna minna f'dan il-kontest f'dan il-kumitat Nkolli nejt li l-ewel studju kien propju fuq it-twessieħ tal-kamp ta' applikazzjoni u t-tieni studju kien ifukat fuq il-Commercial Guarantee for Lifespan. Naħseb li importanti ħafna illi meta aħna nkunu qegħdin nitkellmu fuq eh, bidliet bħal dawn fit-test, jekk nkunu introduċin daqshekk bidliet kbar, naħseb li verament ikollna bżonn id-dejta ħalibek nkunu nistgħu niġġudikaw jekk dak li qed inbidlu, jekk dak li qegħdin nipproponu huwiex qed jagħmel sens, jekk hux ħajkollu konsegwenzi negattivi fir-realtà. U apparti minn hekk jiena naħseb li importanti ħafna li aħna nibbażaw irwieħna fuq il-fatti ħalli bekk din il-leġislazzjoni tkun tista' eh, tkun implementata mingħajr problemi kbar, apparti minn hekk fuq l-istudju fuq il-lifetime tal-prodotti din hija xi ħaġa li aħna nistgħu ndaħluha fit-test jekk indaħluha Deħat tkun xi ħaġa illi ħajkonna bżon li indaħlu ċertu affarijiet oħrajn kiku jiena għalija nista' ngħid li dejjem kien importanti li aħna dejjem nibqgħu nitkellmu fuq il- lifespan u dan m'għandux ikollu effett negattiv fuq il-kumpaniji żgħar ta' medju naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna, ekket jatuna parir u jwissuna u koll il-rappresentanti tal-industrija li meta aħna noħorġu bi proposti leġislattivi li jistaw jinfluenzaw b'mod dirett li l-kumpani zardu da' smed jurridu narax se namlu jekk il-lifespan ħajkollu effett fuq il-prodotti li jużaw l-elettriku per eżempju mhux fuq kollha dan jista' jaffettwa mħażin u anke jekk dan mhux ħajwassal għal Eh, lifespan eh, eh, brabta mal-prodottu nifsu iżda ħat ittieħed biss bħala azzjoni. Hekk kif intqal l-istudju jgħat jien orjentazzjoni tajba, jgħat joffrilna erba alternattivi differenti illi huma maqsumin f'żewġ kategoriji oħrajn tnejn A u 2B, jiena naħseb u naħseb li dinja l-konklużjoni wkoll li nista' nasal għalija li iknamlu taħlita bejn 2A u e, wieħed punt erba' dan huma l-affarijiet e, l-iktar li jistgħu jgħinuna. Ħalli bekk noħorġu bi kompromess hawnhekk fuq dan it-test u aħna diġà fil-fatt ħriġna bit-tfassil tal- kompromess. Il-kompromess huwa dispożizzjoni ta' shadow reporters. U dan proponajni ehm, dan il-kompromess qabel ma kellna il rizultat tal-istudju ġifiri. Għed nieħdu gost li aħna konna edin nasbu fuq xaħġa ħaġa li mbagħad kienet ikkonfermata bir-riżultati tal-istudju li jfisser li aħna biexin fil-direzzjoni tajba u naħseb li l-istudju wara illi din tista' tkun problema wkoll fil-lifespan fit-tnejn a għanna biz ir-responsabilità li ħat titpoġġa fuq il-produttur u mhux fuq dak li biħ il il prodott u naħseb li dak li jista' jiġri li d-direttiva wkoll tista' titwessa wkoll sabiex ninkludu wkoll prodotti oħrajn. Jiena naħseb li produtturi jridu jżommu naturalment mar regoli li hemm fis-seħista l alternattiva tnejn ħaġa fil-garanzija kummerċjali li nistgħu ninkludu xi ħaġa li jridu ninkludu għaw niddefinixxu wkoll u Jiena naħseb illi għalija fil-femma tijaj il-bejjeħ u koll għandu jassumu ċertu responsabilta minnħabba li jinsab fil-katina tal-produzzjoni diġa għet jassumi ċertu responsabilta. U naħseb illi l minek jekk qed nitkellmu verament fuq il-lifespan, naħseb illi jekk qed nitkellmu fuq il-garanzija ta' kummerċjali dina xi ħaġa li rridu naħdmu biha wkoll. Mbagħad jekk eh, Qed nitkellmu wkoll fuq il-produttur rridu naraw eżattament x'tib ta' drittijiet ħajkollu l-konsumatur. U jekk ma jkunx hemm garanzija, l-konsumatur għandu jkun jaf li m'hemmx garanzija. jiġifieri. il-konsumatur għandu jkun informat fuq il-garanzija kemm itwi l garanzija jew ikella jekk m'hemmx. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa li hija marbuta wkoll mal-istudju li aħna għamilna anka brabta mal-fatt li jekk il-produtturi ikollhom talba fuq il-lifespan din tista' tkun Eh, fil-fatt ta' influenza pozittiva fuq eh, il-produttur. Naħseb li din għandha toffri u ukoll anka l-produtturi kollha ħalibek eh, ikun jistgħu joffru din il-garanzija. Jiena kieku għandi mistoqsija xi nsaqsi lil dan il-kollega tagħna li għamel din l-istudju. L-ispejjeż għall-SMIs ma tantx nistgħu naraw biċċar hawnhekk forsi tista' tagħtina aktar informazzjoni fuq l-ispejjeż, il-pis amministrattiv finanzjarju fuq eh, il- l sms jekk din dan l-ispejs jistgħu xi filħu għalihom jew le. U eh, nafu li din tista' tkun problema l-SMI speċjalment jekk naraw illi din il-garanzija fil-fat tkun marbuta ma madan U rridu naraw jekk dan studjajtux intom minnaħa tagħkom jekk għandkom x'ċifri sabiex naraw x'inhu l-fatti u jekk fir-realtà verament din mish ħatoħloq problemi. Apparti minn hekk aħna rridu naraw ukoll għand it-tieni mistoqsija nixtieq nkun naf kif dan jorbot ukoll mal-garanzija normali, klassika, ta' garanzija kummerċjali u il-lifespan commercial guarantee dawn ħajkunu żewġ garanziji differenti jew inkella ħajkonna waħda mbagħad ikun hemm rabta bejnietom it-tnejn. Ġifieri għal darb'oħra nirringrazzjak ħafna ta' dan l-istudju tajjeb li inti fassalt. U um, din hija xi ħaġa illi aħna kollha xtaqnija dan li naraw dawn il-fatti bbażi ta' dan l-istudju ġbir ningrazzjak. Person Thank you very much, and thank you very much for this study, which is incredibly useful for us in terms of taking this... Grazie ħafna, Iva. Jiena naħseb illi fil-fat nista' nilqa l-anijiet ta' dan l-istudju biex insaħħu l-importanza tas-suq um, intern. Jiena nixtieq ngħid iżda illi l-approċċ ewlieni li għandu l-Parlament Ewropew fuq dan il-fajl, ġifiri tal-prodotti tangibli, ma nasibx li imur lil-lien bizzejiet, joħodna fejn aħna nixtiequ fejn aħna fil-fatt konna titkellimna fuq ċertu affarijiet importanti ħafna fir-rapport ta' Pascal Duron li kien rapport li kien appoġġat mill-Parlament Ewropew. Din kienet xi ħaġa li għal bosta snin aħna dnija edna li progress irid isir anke l-benefiċċju tal-konsumaturi. U anka għal prodotti verament gbar u koll mħabba illi għandhom bżon ta' garanzija mħabba li konsumaturi din fuq ħafna flus. Jiġifieri jiena naħseb illi daċxajn imħasba u koll fuq eh, l-istadju li nsabu fiħu għandi xiftit tal-mistoqsijiet dwar il-rapport jiena naħseb li ħasra illi intom studjajtu analizzajtu biss seba pajjiżi naħseb li rridu inħarsu lejn ir-riżultati ta' dan l-istudju bċertu Eh, minn dir il-perspettiva li dan l-istudju sar biss bażat fuq seba' pajjiżi naħseb li għandna wkoll li konsultaw esperti legali ħalli naraw eżattament x'tib ta' impatt jista' jkun hemm minn fuq ċertu pajjiżi u anke fuq il-kwistjonijiet li semmew. Ikolli ngħid li da xejn sorpriża il punt li semma fl slajt dwar l-ewwel responsabilta konġunta jwa il-punt ta' kuntat tal-negozjant. Għalija għal-grupp tagħna wkoll il fat li qed nofru l-għażla lill-konsumaturi li huma jikkuntattjaw jew lill-produttur jew nkella lill-negozjant minn fejn xtraw il-prodott u xi ħaġa importanti għażla importanti waħna qiegħdna illi anka dwar dawn il-prodotti il-garanzija legali hija xi ħaġa illi fil-fatt tista' twassal għal iktar problemi jiena naħseb illi jekk inti tkun infaqt eluf ta' euro fuq boiler jew nkella biex tixtri washing machine jew nkella xi appliance ieħor, aħna nixtiequ illi inti ma jkollokx toqgħod tipprova tikkonsulta ma' negozjant ħafna snin wara minħabba li inti xtrajt il-prodott minnant l-Amazon ħafna drabi kun il-produttur li kollu il-possibilità li jagħtik eh, lajnuna. U eh, ħafna drabi inti xorta waħda tkun tistenna biex il-produttur jiġi u jiġbor l-ġed biex imur jirranġa. Issa jiena naħseb li maħniex qegħdin nitkellmu fuq l-iktar punt importanti, mhux biss qed nitkellmu fuq il-beħ online, iżda qegħdin nitkellmu fuq il-liġi kollha tal-beħ, liġi ġenerali tal-beħ fl-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li l-Konsil għandu dan it-ħassib ukoll. Irridu noqogħdu attenti fuq il-garanziji illi jista' joffri il-Konsil minħabba illi aħna ma jistax ikollna pożizzjoni minnaħa tal-Parlament biss u mbagħad in-nies bina minħabba illi aħna nkun qegħdin in-naqsu drittijiet tal-konsumaturi maħniex qed inżommu mal-pożizzjonijiet Tana hekk kif kellna fir-rapport ta' Duran, aħna maħniex qegħdin ngħinu lill-ambjent dan il-mod il-ħarsien tal-ambjent. Jiena ma xtaqx illi nkun negattiva wis, iżda xtaqt insaqsi jekk tippermettuli l-punt fuq il-joint liability fuq il-, -joint il il-din ir-responsabilità konġunta u għalfejn intom ma ħsibtux li jista' jkun hemm iktar vantaġġi brabta ma' din. Grazzi ħafna Lucy jiena il-Shadow Reporter għall CR ġifier nista' inkompli nitkellem u nitkellem bl-Olandiż. Jiena minnaħa tiegħi nixtieq ngħid li grazzi l-ewwel grazzi lilkom tal-prezentazzjoni u tal-istudju li intom għamiltom għamiltu naħseb li r-rapporter diġa qal illi għalina huwa importanti ħafna illi jekk ħanibdlu ċertu affarijiet fiħdan il-proposta tal-Kummissjoni li meta qed nitkellmu fuq leġislazzjoni konna studji tajbin biżejjed biex nevitaw mbagħad sorpriżi spjaċevoli l-qudiem. Embosta bosta punti illi issemmew għalina dejjem tkun kwestjoni importanti ħafna li tista li dejjem aħna nkunu nistgħu naraw li nofru ċertezza legali, din xi ħaġa importanti għandna bżonn ta' ċertezza legali għal produtturi li għadin jipproduċu dawn il-prodotti iżda anke ċertezza legali li l-konsumaturi huma għandhom id-dritt li jkunu jafu B'dan kollu, fuq dan kollu għalina huwa importanti ħafna illi aħna jirna xena niksbu din l-informazzjoni fiħdan il riżultat ħari, illum diġà naħseb li l-konsumaturi huma mħawdi mhux ftit minħabba is-sitwazzjoni nsabu fija u kulħadd qed jipprova jnaqqas din il-konfużjoni joħloq iktar ċertezza legali u għalhekk aħna kultant nikolna xej dubji fuq il-lifespan guarantee, emma l-fejn nikomplikaw miktar l-affarijiet, tasbu illi nistaw aħna nizguraw din iċ-ċertezza u jekk responsabilta tkun biss fuq il-negozjant ħajkun ċar fl-istudju illi ħajkun iktar diffiċli li l-konsumatur mbagħad jikkuntattja lill-produttur, skużawni. Iżda mbagħad ir-regoli li ħajkonna bżonn nistgħu aħna nfassluhom ħagġaħra li naħseb li importanti ferm għalina hija li l-konsumaturi dejjem għandhom ikunu f'pożizzjoni li jistgħu jażlu prodott li jkun um il-flus u iżda li joffrilu garanzija e, twila jew nkella prodott li jiswa inqas u għandu garanzija iqsar. Per eżempju, t-tirat kategorija fejn l-alternativa numru tlieta Din miex alternativa li aħna naħdu bis-serjetà u nasbu li hija tajba u kredibbli u minħabba fek anke minħabba ċertezza il-possibilità li konsumatur kun jista' jażel. Dan ifisser allura li aħna kieku nkunu favur it-tieni alternattiva bil-responsabilità li taqafu l produttur issa fuq l-alternattiva numru 4. Għalina mhuwiex daqshekk ċar u ma nafx hekk dan ħarriġ fil-preżentazzjoni. Iżda ma fimniex jekk l-standards vinkolanti mhux ħajkunu implementati fil-prattika, kif ħajkunu implementati fil-prattika, eh, bażi tal ma kriterji. Walina din mi ħaġa li ċara kompletament, forsi aħjar illi tatuna daqsxejn iktar informazzjoni fuq dan, u apparti minn hekk naħseb li nista' nissieħeb ma' Lucy Aħna issa għanna seba pajjiżi li dwarhom sar dan l-istudju, pero kif kun saqsi għalfejn għażiltu dawk is-seba pajjiżi fuq bażi tal ma kriterji forsi minħabba li hemm xi garanzija legali naf li fil-Portugal u fir-Renju Unit hemm garanziji iktar tajbin minn pajjiżi oħrajn għalfej għaziltu dawn is-seba' pajjiżi b'mod partikolari. Dawk kienu l-kummenti mistoqsijiet tiegħi qed nistennew nirċivu test test minnaħa tal-produttur li jista' jkun ta' benefiċċju għall konsumaturi Tajjeb mela issa nistgħu ngħaddu għal eh, Kala Kalas illi hija ir-rapporter għal Aldim. Iva, grazzi ta' dan l-istudju, aħna naqblu illi għanna bżon ta' daw l-istudju biex nkunu nistaw mbagħad niproponu bidliet daqshekk sostanzjali. Għandi ftit mistoqsijiet, l-istudju hija jgħid jekk ikollna aħna garanziji kummerċali għabbażi tal-speċifikazzjonijiet tekniċi pal pereżempju l-Eco Design Framework li huwa Eh, propju ir-raba alternattiva naħseb li din tista' tkun iktar ċara mill-alternattiva tal-subjective duration of lifespan. Iżda ma naħsibx li għedha tqis il-fatt li aħna pereżempju jista' jkollna washing machine. Din il-magna tal-ħasil mbagħad tista' jew tintuża ta' kuljum minn min familja kbira. Jew inkella darba fil-ġimgħa minn persuna tgħix weħidha. Jena naħseb il-konsumaturi u l-mod ta' kif jużaw il-prodott jinfluenzaw il-lifespan tal-prodott il-nifsu ġifiri din kif se tkun interpretata. Jekk aħna nibbeżaw il-garanzija biss fuq il-speċifikazzjonijiet tekniċi din tista' xorta tingannana minħabba li l-użu tal-prodott jista' jkun differenti minn konsumatura l ieħor. Issa aħna naħsbu li hemm ċertu bżonn ta' iktar flessibilità. Intom taqblu illi allura ma jagħmilx sens illi wara sitt snin illi jintuża l-prodott jekk dan il-prodott mhux qed ikun jilħaq użu ta' seba jew tmien snin kif għandna fil-lifespan illi l-konsumatur mhux ħajkun intitola ta' seba' snin oħra u li dan mhux ħajtqis ukoll inkella l-konsumatur ħajkollu garanzija għal prodott li jista' jdum 16 sena. Ġifiri, jekk inti għandek il-garanzija u zajt il-prodott ta' 6 snin, un-bat ta' tilura il-prodott u tiħu il-ġdijt, allura għalfejn għandi nixtri il-ġdijt, jina dejjem naqbat qabel ma tiskad il-garanzija murniħu l-prodott l-antik, jatuni u ġdijt u ma nasibx li din tista' tkun xi ħaġa daqshekk tajba l-produttur jew il-negozjant. il negozjant jekk ħajkun hemm l-alternativa li n-negozjant jiddeċidi x'tib rimedju jista' jażelu skont naturalment il-kondizzjonijiet soġġettivi. Il-garanziji kummerċjali huma fuq bażi volontarja, iżda qegħdin ngħidu hawnhekk li l-kontenut huwa mandatorju. Ah, ġifiri, għawek għanna l-prinċipju tal helsin kontrattuali, contractual freedom, fejn il-kondizjonijiet tal-beneficju mill-garanzija għandhom ikunu definiti mill-kontrat mill-negozjant. Jekk aħna Allura kif ħan istipulaw eżattament? U raba mistoqsija, fl-istudju aħna din ngħidu lil konsumaturi illi huma marbutin ma' profil ta' riskju iktar li għandhom jibbenefikaw minn din il-garanzija dawk li għandhom inqas jistgħu wkoll jibbenefikaw minna pala loss of welfare, jina nishti insaqsi, huwa possibli illi il-konsumaturi jixtru garanzija kommerċali iżda inqas jekk jixtru, kuna inqas konsumaturi jixtru l-garanzija kommerċali, prodotti ħajsiru iktar olin. Il-konsumaturi mbagħad jekk ħajġri jekk ħajserħu biss fuq garanzija legali u naħseb li din mhix għat wassal sitwazzjoni ta' benefiċċju għal konsumatur jiġifieri naħseb illi ħankunu qed nagħmlu affarijiet għar għall konsumaturi minħabba li ħajkun iktar għali biex tħallas għal garanzija legali u kullħat allura jisserra fuq eh, il- garanzija legali minħabba l-garanzija kommerċali tkun tiswa wis, unbat il-konsumaturi jispiċċaw l stampa. Grazzi ħafna, Kaja met nara li hemm ħadd iktar minn shadow reporters li huma preżenti ma nafx hekk hemmx ħadd ieħor li jixtieq jitkellem jekk le nixtieq li nerġa' nagħti l-opportunità lil riċerkaturi tagħna biex iwiġbu l-mistoqsijiet. Iva, jiena naħseb li hemm xi ħaġa importanti ħafna li forsi ma kienieċ taqsek ovvja wara li eh, rejtkom l-slides minħabba li kien hemm sentenza waħda biss fuq dan il-punt. Irridu nqisu il-garanzija kummerċali jgħat jintuża hekk bħala strument, strument li jaħdem l-istess funzjoni li għandu illum il-ġurnata ġifieri huwa eh, irregolat għal 20 sena kif għanna fil-direttiva tal- bet tal-konsumaturi, Consumer Sales Directive, U il-garanzija kommerċali huwa sempliċement benefiċċju addizzjonali illi distributuri u negozjanti u l-produttur ikun min ikun fil-katina tal-produzzjoni jista' jagħti l konsumatur li qed jixtri prodott. Jiġifieri apparti mid-drittijiet legali ma naħsibx li dan għandu jaffettwa id-drittijiet fjom minn u laqas ma naħseb li għandu ikun taħsara jew ta' b'xi tip ta' ngan jista' jkun hemm garanziji kummerċali li jistgħu jagħtu garanzija biss għal ċertu elementi jew għal ċertu tipi ta' eh, difetti biss. Jekk qegħdin nitkellmu għal dwar garanziji kummerċali għal lifespan, aħna qegħdin naraw li fl differenti din Dan l-abbozz ma kienx definiti ġifiri għekka aħna din nitkellmu fuq garanzija kummerċjali din hija xi ħaġa li aħna ehm, qegħdin nagħmlu. Issa din dan it-tip ta' garanzija kummerċali naħseb li għandu jkun garanzija kummerċali għal funzjonament tajjeb mod ġenerali. Naħseb li din hija xi ħaġa li diġà teżisti Għawek qed nitkellmu fuq gwida ġenerali tal-garanzija kummerċjali li għandha ċertu kontinuità ġifiri. Produttur jew negozjant li kun qed jiggarantixxi l-prodott għal ċertu perjodu ta' żmien għandu jkollu l-spare parts pereżempju skont it-tip ta' prodott għandu jkollu network ta' għajnuna jew għat-tiswija U aħna jekk inħarsu lejn ġejjin xi ħadd li forsi jkun qed jagħti garanzija għal prodott biex jibqa' jaħdem tajjeb Abbażi ta' rabtiet ma' ċertu prodotti irrid jiqis il-fatt li kulħadd irid ikompli jagħti id-data l-monitoraġġ eċċetera ġifieri eh, mhijiex daqshekk faċli, però aħna din nitkellmu fuq garanzija ġenerali tal-fatt li prodott jaħdem tajjeb mod ġenerali. Il-garanzija kummerċali aħna għadna kemm tajna dan fil-kunċett kollu diwa il-freedom of contract, ġifiri illi dak li għati garanzija jista jillimita poġġi restrizzjoni fuq garanzija skont il-terms u conditions tiegħu u din tista' tkun iktar komplikata speċjalment jekk aħna rridu nużaw dan bħala strument ta' protezzjoni minħabba li bħalissa il-garantor jista' jistabilixxi ir-rimedji fil-terms and conditions jekk ikun hemm xi ħaġa li hija żbaljata aħna qegħdin ngħidu li nistgħu nirranġawha mhux dejjem ikun hemm l-aħjar tip ta' rimedju li jista' jintlaħaq għabbażi tal-prodott jekk aħna qegħdin nitkellmu fuq eh, prodotti durable fuq bażi iktar sempliċi, per eżempju, eh, l-amara, ħna nafu li r-rimedju għandu jkun iktar soġġettiv. Per eżempju, jekk aħna irridu li jkollna aktar ekonomija ċirkolari, irridu nasbu daqsxejn ukoll fuq il-fatt ikkanniex niddefinixxu il-rimedji eh, bażi ta' dan il-freedom of contract xi ħaġa simili wkoll għal garanziji jadi ġifiri li l-garantor jista jillimita il-transferibilta ta' garanzija għal xerrejt second hand din. Intanċija interessanti jekk inti tixtieq illi toħloq uh, suq ta' second hand għall-ekonomija iktar sostenibli jista' jkun hemm ukoll anke ċertu affarijiet li jridu jitħallsu jekk inti trid ċertu spare parts tista' xorta waħda jkollok tħallas. Jekk qed nitkellmu fuq uh, il-garanzija kummerċali u kif qal is-sur Ermo għat jagħmel distinzjoni bil-garanzija kummerċali u dikka lifespan. Id-distinzjoni miex daqshekk ċara, ista jiena naħseb li jekk aħna rridu nużaw dan il-kunċett differenti ta' garanzija kummerċali għabbażi tal-lifespan verament irridu naqorbu iktar lejn il-modalitajiet tal-garanzija. Probabilment L-unika mod kif namluħ dan huwa permessa regolamentazzjoni u biex nippruvaw eh, li nfissaw nfissaw għal eh, dan it-tip ta' regoli, regoli protettivi fir regolamentazzjoni bażi tal-Eco Design Directive. Kon diffiċ immens li namlu dan f'tekst legali. Dik kienet it-tweġiba għal mistoqsija tiegħek ta' xint tkun id-differenza bejn hawn it-tip ta' garanziji differenti. Grazzi, jina ser nipprova nevalwa il-mistoqsijiet differenti li għamiltuli. Ovvjament, waħda mill kustjoni ta' l hija kwistjoni ta' responsabilta' eh, fejħan faġu responsabilta' Aħn, palissa hemm vantaġġi u żvantaġġi għal eh, responsabilta tal-manifattur kif qed inti hemm data disponibbli fuq kemm of ta' pace illi tagħmel ġestjoni ta' dawn il-proċessi ta' garanzija. Ġeneralment, statistika li għanna, danna jgħat għal kull tip ta' kompanija, kekkux SMI, e, per eżempju, SMI zaħir, e jew inkella kompanija daqs medju jew kbira dejjem għandek dawn il-problemi għax għandek produtturi mhumiex komd biha u dan jgħat għal kull tip ta' kumpanija. Ovvjament għal dak li huma l-konsumaturi e, dak li kun jitlek ikun ħafna ħjar milli ċertu tip ta' responsabilta. Aħna kna zawa fl-istudju għal bekk u koll n-segwa per konsultazzjoni u nħossu li huwa meħtieġ Issa ovvjament hemm ukoll il-rabta bejn il- il-distribtur u l u il-distributur u l-manifattur. U aħna irridu nitlu fid-detal biex naraw id-detalji kollha valuti. Dan waħdu biss jista' jkun ta' studju. It-tieni punt. It-tieni punt jista' jkun fuq il-pajjiżi, għandna 28 pajjiż. E, kif qed naħ il-ħin, il riżorsi mhux dejjem ovvjament U ma ideali, ma aħna provajna li konna benchmark li tirrappreżenta partijiet differenti tal-Ewropa f'termini ta' sistemi legali, anki f'termini ta' kussjoni li naxqas ma' mal-garanziji u l-pjan ta' sistema tal-ekonomija. Eh, aħna provajna ndaħlu l ma' kollha tal-Ewropa biex ikonna benchmark mhux perfetta. Mattina idea tal dawn dimensjoni differenti u jisan esti tamil interventijaj fuq il-mistoqsija tal-ħarsi tal-konsumatura ħanna għanna kampjun ta' 33 parti interessata li ħanna intervistajna fil-konsultazzjoni jina naqbe mux bizzejiet. Aħna nabżon iktar. Imma ħanna dejjem nabżon iktar biex ikonna iktar riżultati tajbin wara kollox u statistika konsistenti li dejjem il-kwestjoni problema. Ma provajna nibbenċa bilanċaba kemm jista' jkun. n jekk inqis li dawn l-assoċjazzjonijiet Kolla ambientalment u legalment għanna xi 16 minn daw 33. Jiġifieri għandna bena bilanċ. Kifet, il-pozizjonament kien differenti fejn il-gruppi differenti tal-partijiet interessati dan huwa ċar ovvjament, u għalhekk ma integrajniex il-kwantifikazzjoni tal-spejjeż u l-benefiċċji imma aħna bażajna r-riċerka tagħna fuq il-materjali kellna u ġi komplementat bir-riċerka ġviri aħna ħassu illi l studju huwa bilanċat interess ta' kulħadd. Kifedna kienem ħafna lobbies u kullħat eh, b'ideja divergenti ferm. Naħseb illi u koll mux qed eh, jiftem sew kif jintazlu l-pajizi. Għax għazinna ċertu pajizi, jima nej minnom kellhom periodu ta' responsabilità legali ħafna twal għan għasta ta' konformità għaliex aħna studjajna l-Olanda l-Finlandja. Per eżempju, l-Olanda għandhom garanzija, periodu ta' garanzija legali illimitata. Jifisser li jekk inti għandek kustjonijiet ta' lifespan taħt il-leġizazzjoni attwali, kif nafu li għanna normalizzazzjoni minima palissa ġvija possibli għan ħajjin bidel bil-proposta l-xita, issa fl-Olanda inti tista' tressa' persenzjoni għal talba għal tip tal-lifespan u m'għandekx eh, limitu ta' żmien. Għal Finlandja għandek skadenza imma speċjalment għal dawn it-tip ta' kwestjonijiet id-dritt ta' talba jew pretenzjoni taqbeż dan il-perjodu, ġifieri aħna konna qed nistudjaw dawn iż-żewġ pajjiżi, tħaddidna mal-partijiet kun interessati, nista' ngħid li ġeneralment eh, daw mhux li kienu daqshekk eh, mħajra eh, li li jazbu l-rizultati tagħhom kienu ħajwaslu għal sistema aħjar u life spans aħjar aħna kull ma jgħidu aħna na każijiet rati għandna każijiet il-qorti illi juruna illi eh, xini l s soltu u skont l-esperienza soltu u għal-mħallef jew min jinforza individualment għan il-pajis li juħsib u jiddeċidi. Ġifiri għalek id-deċidejna li alternativa numru 3 bazi ta' din il-konċett vak ta' kim seħ lifespan normali ma jixraqx jekk inti tarmonizza leġizazzjoni madwar l europa għax ma jgħodx kull imkien u ma jenx biex tagħti fiduċa lill-konsumaturi u il-kummerċanti fuq drittijiet u riski. Grazzi tassew. Mela, kummissjoni jkoll ti tixtieq tgħid xi ħaġa jekk jogħġbok jiżammok f'żon fil-qosor. Iva fil-qosor, l-ewwel net nixtieq fakkarkom illi aħna narfu bisħieħ l-importanza ta' din ekonomija ċirkolari għalhekk għandna dan il-pjantazzjoni tal-qasam Imbagħad eh, kumment sensattiv eh, sobta sostanza. Eh, din hija kwistjoni komplessa hawnhekk għaliex il di prodotti ikun dejjemi u jibqalek mhux marbut ma' kwistjoni ta' difett. Jekk inti kollok difett ifisser li hemm problema fid-dizin. U kif qalet l-onorvali kalla, intependi fuq l-intensità u t-tul tal-użu tal-prodott. U għalek dan huwa din hija kwistjoni komplessa. U għalek irridu dan is-settur ġeneralizzazzjoni għal settur speċifiku taħt direttiv relevanti. Nifmu li għal-parlament huwa importanti u rridu naħdmu flimkien mod kostruttiv magħhom magħkom biex insibu soluzzjoni ma' dak li huwa importanti dan il punt tiegħi. U għalli ħna nabżon soluzzjoni bilanċata li jissu kemm il-negozji kif ukoll il-konsumaturi. U f'dan isfond, importanti li nżommu majnejna illi il-garanzija kummerċali u regolat fil-direttiva tal-bejħ. U pal biex nħuġa pistura li mor, nifmu illi iva din tkun garanzija kummerċali e kif inhu regolat artiklu 6 ta' direttiva tal-bejħ li għandu għat ta' obbligi għat trasparenza. Għalfej qed nisħaq fuq dan daqshekk għaliex l-iktar karatteristika importanti ta' garanzija kummerċali natura volontarja tagħha għandek żewġ livelli l Għandek natura volontarja ta' kif għandek jekk għandix tingħata fil-bidu u bat jekk tingħata il-kontenut. Allura palma qalet il-Missinra Kalla, kif għandna nirrimedjaw? Jekk għata naqbdu dak l-approċ mela inti ikonna din ċertezza legali kemm il-produtturi illi jafu xtaw u kemm il-konsumaturi għaliex xjafu xirċevew bħala garanzija kommerċali u mbagħad għanna it-tieni vantaġġ fejn il-garanzija kummerċjali taħdem bħala parametru ta' kompetizzjoni li jippermetti dawk il-produtturi li jdu jew inkella jtuhom garanzija illi telqot iktar firxa wiesa milli eh, jagħmel taħat ieħor. Dak kollox ħażamejt fil-qosor. Grazzi tassew Pascal mela kittit le. Mela koħatu għacċar fuq għadi. Grazzi li riċerkaturi għal mm, il-kull minn kien involut. Naddu mela għal-voti. L-ewwel rapport li nivotaw fuq u l-abbozz għall-opinjoni tal-pjantazzjoni tas servizzi finanzjari tal beħ bl-imnut tas-sur Weidenholzer. Ħajkonna emenda bil-fum. Ma s-sanajdilkom fejna, ġara darba nkunu l-ħana dak il-punt. Għalek, nistaw nibdew. Ah, għandi, għadorija għanda point of order. Bonġu kollegi, skużani tal-li ġej tard, nitlob is-segretarjat fil ġejjeni li jikonsidraw il ħafna minna pa' soldatin, per nafil u shadow, illi qed maħniex sempliċement impoġu, imma qed f'imko u libe. Kena dibattitu fuq il regolamenta i privacy bħalissa f'libe l-istess tal-vot. U il-kollegi tagħna kienu qed jakkużawna fi gruppi oħrajn li qed jgħidu le darba oħra għandna podometa nisilqu mill-kamra u nistaqsu biex nitkellmu qabel. Dan huwa fidejn is-segretarjat. Kif tistgħu tagħmlu fl-istessin il-vot ta' dibattitu fuq regolament fi żewġ kumitati fejn ħafna minna qegħdin fi żewġ kumitati, mbagħad naqgħdu neħlu aħna u nidru koroħ. Jiġifieri kieġeb kontemlu biex din tal-darba oħra. Grazzi Anna Maria. Nibdew il-voti. Fuq ta' Fardenhauser l-ewwel tajjeb wisq. Kompromess numru wieħed min jaqbel favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda ħamsa favur kontra astenzjonijiet ma' Amendment 8 in favor, against, abstentions rejected. Amenda numru 9 u 10 huma identiċi favur kontra astenzjonijiet. Għal amendi 9 u 10 niftu l-vot. I close the vote and it is adopted. Niftaħ il-vot adottat. Emenda 11, favur. Emenda 12, favur. Kontra, astenzjonijiet. Niverifikaw, emenda 12. Nara il-vot. Waqf. Emenda 13, favur kontra astenzjonijiet ma minn emenda 14 favur kontra Naħseb irdu nerġaw niverifika 14. Emenda 15 favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda 16 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, emenda 17 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, emenda 18 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, kompromess numru 2 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, kompromess li ta' favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, kompromess erba' favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, emenda numru 40 favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 41 favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 42 favur kontra astenzjonijiet għaddit, kompromess 5 favur kontra astenzjonijiet għaddit, kompromess 6 għaddu, eh, favur kontra astenzjonijiet għaddit, Emenda 48 favur. Emenda 48 jaqaddi, 47 favur kontra stenzjoni għaddit. Kompromess 7 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 52 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Naħdi għansin jirdu niverfikaw. Vot malu. Maddiċ. 53 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 56 favur. Kontra. Okay, so on this amendment apparently there is an... Post kienaw emenda bil-fom min għalde kull ħatra, memx oġġezzjoni. għal dejjet jippreżenta. Ma nafxej fuq il-fajl imma nista' ma bil-fom nista' ngħid eh, illi inħassru darbtejn fil-bidu u fl-aħħar tal-paragrafu il-kelma big. Ġifieri għandna darbtej il-kelma big. Għamma oġġezzjoni kontra l-emenda bil-fom? Jekk m'hemmx oġġezzjoni mela nifutaw fuq 56 dan emenda bil-fom. Favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, emenda 58 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Umbat laħar vot permezz tal-vot elettroniku. Naġi adottat maġoranza kbira. Naf proset li rapporter. navvotaw fuq la bozza l-opinjoni għal parlament fil-Konsil dwar il-rispett tal ħajja privata u l-Electronic Data Communications fejn aħna Ivana Iva Meidel pala rapporter. Iġifiri kompromess numru wieħed minu favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 192 favur. Kontra astensjonijiet eh, maddit għat 193-194 favur, identiċi dawk favur, kontra astensjonijiet 193 Nar u l-vot ġi adottat, emenda 195 favur, jaqa' Wieħed disa sitta ukoll, wieħed disa seba favur kontra astenzjonijiet naħseb maddiċ nistgħu niverifika wieħed disa seba. Wieħed maqwa wieħed disa tminja favur kontra astenzjonijiet taqa' wieħed disa disa favur kontra astenzjonijiet taqa, 200 favur kontra astenzjonijiet waqat, 210 favur kontra astenzjonijiet għaddit, maddiċ, 202 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 203 favur kontra 203. nej 05, favur. Favur kontra. Mbaqet. Nej mistess istess nej 05, favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Kompromessni favur. Kontra astenzjonijiet dit. Kompromess 3 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emendat 241 erba kon, favur kontra astenzjonijiet erba' 241 maddiċ biftit. Kompromess numru 4 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess 5 favur kontra astenzjonijiet niverifikaw. Niverifikaw kompromess numru 5. Narqu l-vot. Għaddit. Naddu l-kompromess sitta, kulħadd sabu, favur, kontra, astensjonijiet għaddit, issa kompromess seba', favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Kompromess 8, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Kompromess disa, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Kompromess 10, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 442, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, 443 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, 444 favur, kontra astenzjonijiet naħseb għaddit ma jisoni verifikaw erber berba nalqu l-vot ta' 4 4 erba' erba ħamza, favur kontra astenzjonijiet ddiċ. kompromess daċ favur kontra astenzjonijiet għaddit kompromess naċ favur kontra astenzjonijiet għaddit, kompromess 13 favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 496 favur kontra astenzjonijiet għaddit, 497 favur, ne, tjaqa, 498 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 499 favur kontra astenzjonijiet assenzjonijiet għaddit 500 favur li taqa 501 favur kontra astensjonijiet niverifikaw 501 niverifikaw taqa 502 favur kontra astensjonijiet maddiċ 504 eh, favur kontra astenzjonijiet maddiċ 505 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 506 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 507 favur kontra astenzjonijiet għaddit 508 datata, nata ġviri disa favur kontra astensjonijiet għaddit 5-0 favur kontra astensjonijiet għaddit verifikaw 5-0 nal ul vot ma ddiċ kellek raġun 5-1-1 favur kontra astensjonijiet maddiċ 5-1-2 favur eh, kontra astensjonijiet maddiċ Niverifikaw 5-1-2 5-1-2 Nar u l-vot. Maddiġ. u wieħed tlieta. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiġ. u wieħed erba' favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiġ. u wieħed hamsa favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiġ. u wieħed sitta favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiġ. Ħamsa wieħed seba' favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ, 5 wieħed minja favur, kontra astenzjonijiet maddiċ, 5 favur kontra astenzjonijiet niverifikaw, 5 niverifikawa. Nalqu l-vot, maddiċ, 5-2-0 favur kontra astenzjonijiet għaddit verifikaw 5-2-0. Nalqu l-vot. Ma kellek raġun. 5 2 wieħed favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 5-2-2 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Verifika 5-2-2. u l-vot. Adottat. Għaddit. 5-2-3 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 5-2-5 favur. Kontra. astensjonijiet maddiċ. Għad kompromess 14 favur kontra astensjoniet għaddit 5-2-8 favur kontra astensjoniet għaddit verifikaw 5-2-8 Maddiċ fil-fat. 5-2-9 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Tidu, ma diċ, tidu t tollu naqra id idejkom, għax mux qed naqra sew id idejkom. 5-3-0, favur, kontra, astensjonijiet ma diċ. 44, favur, kontra, astensjonijiet, verifikaw. diċ. 45 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, kompromess 15 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, kompromess 16 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, emenda 54 favur, kontra, astenzjonijiet verifikaw, rivini verifikaw 54. Nar u vot maddiċ. Mda 55 favur, kontra, astenzjonijiet. Naħseb maddiċ, niverifikaw 55. u l-vot. Maddiċ. 56 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, 57 favur, kontra t-senijiet niverifikaw 57 nalqu l-vot maddiċ emenda tlieta favur kontra astenzjonijiet niverifikaw ukoll Emenda numru tlieta niverifikaw narqu l-vot Għaddiċ. Namenda 50 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 60 favur kontra astensjonijiet. Niverifikaw. Nar u l-vot. Maddiċ. 59 favur kontra. Astensjonijiet rridu niferifika u kol 59. Nar u l-vot. Maddiċ. Emenda numru 4 favur kontra. Astensjonijiet. Mux ċara di. Nagħlqu l-vot. Emenda 60 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddeċ 60 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddeċ 63 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddeċ. Kompromess 17 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 69 u 70 identiċi favur kontra astensjonijiet verifikaw, Nar u l-vot. Maddiċ. Kompromess mintax favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Kompromess satax favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Kompromess 20 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 82 favur. ħadd mill pipi mhux qed nara ħadd. <laughs> Favur kontra astenzjonijiet niverifikaw 82. Maldiċ. 88 favur kontra astensjonijiet niverifikaw 83 u l-vot maddiċ 84 ma favur kontra astensjonijiet maddiċ 85 favur kontra Sanzjonijiet maddeċ, 8 favur, kontra, niverifikaw. Nar u l-vot. Maddeċ, 86 favur, kontra, astenzjonijiet maddeċ, 87 favur, kontra, astenzjonijiet maddeċ, 88 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, 21, kopra 21 favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 93 favur kontra astenzjonijiet għaddit, kompromess 29 favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 100 favur kontra astenzjonijiet Naħseb maddiċ, niverifikaw. Maddiċ, emenda 101, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, 102 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, 10 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, Niverifikaw 10. Nalqu l-vot. Maddiċ. 103 favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. Kompromet 20 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 107 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. t-minja, favu, kontra. Astensjonijiet maddiċ. disa favur kontra. Astensjonijiet maddiċ. 110 favur kontra. Astensjonijiet maddiċ. Tnax favur kontra. Astensjonijiet maddiċ. Wieħed, wieħed, wieħed favur kontra. Astensjonijiet maddiċ, kompromess 24 favur, kontra, astensjonijiet għaddit, u 25 favur, kontra, astensjonijiet għaddit, kompromess 26 favur, kontra, astensjonijiet għaddit, emenda u 33 favur, kontra, astensjonijiet għaddit, verifikaw l 3 u l-vot għaddit eh, wieħed tlieta erba' favur kontra astensjonijiet niverifikaw wieħed tlieta erba' u l-vot Maddiċ, kompromess 27, favur, kontra. Astensjonijiet għaddit, kompromess 28, favur, kontra. Astensjonijiet għaddit, kompromess 29, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, wieħed ħamsa wieħed, favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, wieħed ħamsa tnej, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, wi emenda wieħed ħamsa erba favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, wieħed ħamsa ħamsa favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, kompromess 30 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, kompromess 30 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, wieħed 62 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, wieħed 6 niverifika wieħed Nar u l-vot maddiċ. Wieħed sitta erba favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Kompromess 32 favur kontra astensjonijiet għaddit. Wieħed sitta disa. Favur kontra astensjonijiet. Mwini verifika għu sitta disa'. nibnal u l-vot. Malu. Wieħed seba wieħed favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Wieħed seba tnej favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Wieħed seba tlieta favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Wieħed seba erba favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Niverifika wieħed seba' erba' kjoġbok. Ġubkom. Nalqu l-vot. ma kienx jaffettwa l-vot. Allura jiġi adottat. Mistax kafur. Mistax favur kontra astensjonijiet maddiċ, 175 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Adottata. Maġġan kellek raġun adottata. Niverifikaw kif tridu. Għaddit. Kompromess 33 favur kontra astensjonijiet għaddit. Waseba 8 favur kontra astensjonijiet għaddit. 16 favur. Mwet seba disa favur kontra astensjonijiet għaddit. Wieħed zero favur kontra astensjonijiet għaddit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 twal, kostruttivi u, u kulħadd żamm il-pożizzjoni sal moment biex kellna uh, idea ċara fuq kif se jmur il-bot illum. Anki l-segretarjat nishtiq nirringrazzjahom u anki l-tim tiegħi grazzi. Ko nifraħlek Iva. Issa għandna l-aħħar vot tal-lum fuq l-abbozz fil- eh, in, biex insalvaw ħajiet fil-sikurezza tal-vetturi. E, kompromess numru jħed, favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda seba favur kontra astensjonijiet. Namlu verifika. Tal-emenda numru seba'. Arbaqa wieħed li ma votax. Għaddit. Emenda 8, favur, kontra, stanzjoniet, għaddit. Emenda 9 taqa, emenda 10, favur, kontra. Astenzjoniet għaddit, kompromess numru 2, favur, kontra. Em emenda orali għalde, sempliċi. Flokmana eh, Flok nużaw should be able to, se nużaw can. Din hija l-emenda orali. Hemm xi kontra din l-emenda orali? Le? Mela votaw il-kompromess t-nejn eh, li għamenda orali. Favur kontra Astenzjoniet? għaddit. Emenda 12 favur kontra. Di taqa għax ġi adottat il-kompromess numru 2. Issa, kollu dan kollu jaqa. 16. Amenda 16, favur. Kontra. Astenzjoniet, maddeċ. 17 taqa, 18, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit, kompromess li 3, favur kontra, astensjoniet, għaddit. Issa kompromess numru 4, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. Kompromess 5, favur, kontra, astensjoniet, għadda l-kompromess. Emenda 28, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. 31, eh, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Tixtiq u t-verifikaw, mela namlu verifika fuq 31. Mar u l-vot ġej adottat mod Essa 33 fawur, kontra astenzjoniet għaddit. 34 fawur, kontra astenzjoniet għaddit. 35 fawur, kontra astenzjoniet għaddit. 36 favur kontra astensjoniet għaddit 37 favur kontra astensjoniet għaddit 38 favur kontra astensjoniet verifika fuq 38 nar u votazzjoni ma ddiċ issa l-vot aħari f-elettroniku Narqu l-votazzjoni. Għaddit. Maġoranza kbira. Nifraħlek dan, għamma nerxa fejt it-kellem biex najt il-grazzi għal-shadows kolla l-ħidma taħħom għanna opinjoni tajba u għawija. Mela nifraħlek dan. U dan għajfisser illi issa speċajna sessjoni tal-voti u naddu l-qoddim issa fuq l-agenda Issa naddu għal konsiderazzjoni tal-emendi tar-rapport fuq l-inforzar ta' direttiva fuq servizzi u proċedura ta' notifika fuq il-ħtiġijiet riguardaw servizzi. Nishtiq infakkarkom illi il-Konsil il konsil il adotta ġa l-approċ ġenerali fil-29 ta' Mejju u għamlu fast track u għet nistennew id-deċizjoni tal-parlament. Il-rapporter għamel rapport tijaw 26 emendi e, ġi diskuss fit-12 ta' Lulju u kienem 217 emendi prezentati u dan jfisser li jisam għanna numru totali tal-emendi li huwa 243 u peress li Sur Gutierrez ma jistax ikun prezenti nati il- il-mikrofonu l-Nikola Danti li jgħata flok il-rapporter. Nikola. Grazie, President, kollegi. Sergio jirringrazzja l-Shadows eh, u l-kollegi tal-emendi li prezentaw kif għada kif għalet il-President M216 fuq din il-proposta direttiva importanti li hija parti anki mm, tal-parket servizzi li huwa kontroversjali ħafna. Aħna qegħdin nippreparaw set ta' kompromessi eh, f'din id-diskussjoni u tkun li tkun utli biex ċaraw l-aspetti iktar kritiċi. E, il-prioritajiet huma daw. Proposta ta' bidla tal-artiklu 3 biex nirredefinixxu l-obbligi ta' notifika biex nispeċifika aħjar l-eżenzjonijiet u ngħidu e, x'se jkun reġim ta' bidla ta' proġetti li diġà ġew notifikati u dan blobbligu biex innaqsu ħafna il-pis amministrativ tal-Istati membri. U fuq dan il-pont najt ngħid ukoll li hemm bżonn introduċu eh, biex jeskludi minn dan l-obbligo tifa il-kwistjoni ta' urġenza fuq l-ordni pubblika, sikurezza pubblika, saħħa pubblika u protezzjoni tal-ambjent. Barra minnek eh, ċarajna il-kondizjoniet tal-konsultazzjoni skont l-artikolu 5 u hemm skadenzi iktar osra specialment fuq dak li għandu ma' l proġetti ta' miżuri li ġaġew mibdula. L-inqas fl-aħħar mbagħad il-bidla tal-artiklu 7 mhux inqas importanti biex ir definixu is-setat tal-Kommissjoni ħallula l-possibilità li adottaw rakkomandazzjoni biex jitolbu l stat membri ma jadottax miżura adottata. U jiena konvent anki il l-Kommissjoni ma tistax teskludi b'mod assolut lil parlamenti nazzjonali l-possibilità illi jadottaw proġett ta' miżura. U dana jista' jiġri wara appell fil-qorti qudiem il-Qorti ta' ġustizja Ewropea. Għatem ħafna xogħol xisir, però nittama nkunu nistgħu nsibu direzzjoni komuni fuq l-aspetti ta' priorità li għaddi kif semmejt. Emme semmejt, jiena fiduċus illi rapporters ta' gruppi l-oħrajn nkunu nistgħu diġà nsibu testa kompromess ekwilibrat f'Novembru u jiena dispożizzjon anki fid-dispożizzjoni diskussjoni teknika li se jkun hemm nhar il-tlieta eh, tal ġimali għaddeja, għaddejja diġejja ġifieri għal Shadows. Grazie. Nikola, fissem il-rapporter, issa nisimaw minnanti Shadows u u fisem li pipi għanna l-istur Stefanec. Grazie, President Lonet nirringrazzja rapporter Għalli xina nilqa ħafna l-approċ tijaw, pala approċ tal-Kummissjoni għax il-proċedura attuali ma taħdimx tajjeb u id-direttiva mhix qed tiġi implementata bisħieħ. Illum hemm bżonn ta' ħtiġiet ekstra nazzjonali u edha twaqqaf il-service providers minn stat membri oħrajn u dawn u hemm wis burokrazija u qegħdin joħol ostakoli għal dawk il-pajjiżi li jixtiequ jagħtu servizz ta' membru ieħor. Il-proċedura attwali mhijiex salvagwardja xirqa kontra dawn il-ħtiġijiet. U nemmen ukoll li il-proċedura ta' notifika tista' sir iktar effiċenti għal biex tiġi applikata aħjar id-direttiva ta' servizzi. F'dan il-kontest il-proposta tal-Kommissjoni għal biex ikun hemm proċedura aktar rigoruża hija pożittiva ħafna. Il-proposta tistipula illi l-Istati membri dejjem jinnotifikaw eħtiġijiet ġodda li jimponu fuq service providers qabel ma il-leġislazzjoni tista' tidħol fis-seħ. Il-proċedura ta' notifika l-Istati membri għandha tkun trasparenti u għandha tiżgura illi E dawn il-miżuri jiġu ġustifikati u proporzjonati u fl-istess ħin jirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Jiena nħares qudiem biex nikopera mal-rapporter u ma' shadows biex nizgura illi din il-leġislazzjoni da' sekk importanti ħadd ikkontribwixxi għatħaddi maħjar ta' notifika ta' liġijiet nazjonali u servizzi. Grazie. Stefanik. Issa fissem li sijar Dan Dalton. Grazie President. la rapporter tal-emendi ta' kompromessi li bat il-beraħ kelli problemi bil-rezervatezza għadni ma rajtom xu dawn se namel kummenti iktar, iktar lem. Fl-izjar nana nappoġġaw il-pakket biex jisemplifika servizzi transkonfinali u naqbel koll li notifika għanda tiġim saħħa biex ma jkunx hemm ostakoli sproporzjonati kif għadna anki fil-rapporti preċedenti. L-onet l-ambitu. Inħoss li ju importanti li nżommu ambitu jisa biex ikonna notifikazzjoni iktar koerenti u effettiva. il praċur għandu kolla skema ta' autorizzazzjoni iktar effettiva biex jgħatu anki libertà ta' servizzi skont direttiva. Fil-obbligu ta' notifika, e notifika għandha tinkludi anki ġustifikazzjoni għal miżuri iktar wiesa, mhux diskriminatorji għabbażi ta' nazzjonalità, residenza u għandha tkun proporzjonata biex miżuri iktar limitativi m'għandhomx jiġu użati. U dan huwa koherenti anke ma' dak li għamilna bil-rapport non-tariff barriers fuq l-establishment naqblu mal fuq l-emenda 16 pero ma nistawx fuq l-14 l-establishment ta' servizzi transkonfinali għandhom jiġu koperti bl-obbligu emenda wieħed 1-3-3. Nek niġu, ekna nekne neliminaw dawn l-obbligu, allura u importanti li dawn il-notifiki jiġu notifikati l-Kommissjoni minar min. U importanti li kull proċedura ta' urġenza Umbat ma tkunx loophole u rridu nizguraw li ma aspetti tal-proċedura li applikaw jina għamilt 74 u 170 u u uh, l-Komissjoni tista' tadotta deċiżjoni skont l 7. Fuq il-periodu ta' konsultazzjoni nħoss li tliet xhur huwa neċessarju u għandu jibda jgħod minn moment li l-Komissjoni tirċevi notifika kompleta mill-Istati Mem. U din l-emenda wieħed tlieta U għandu jkun hemm anke l-possibilità li jkun hemm mistoqsijiet fuq il-periodu ta' notifika l-introduzzjoni ta' sistema ta' allerta se jgħin l-Kommissjoni fl-imkien ma' stati membri biex inwaqfu anki dawk il-miżuri li jistaw ikunu kontradittori. U fuq id-deċiżjoni inħoss li għannu nżommu din il-proċedura skont il-proposta biex nevitaw il-proċedimenti legali. Il-proċedura ta' deċizjoni se il possibilita eh, biex jirsolvu it-tilwim qabel ma naslu għal biex ikun hemm tilwim. Dana biex nagħti idea ta' fej wasalna sissa u nħares l qudiem nitkellem fuq il-kompromessi u naqbel ma u nitkellem ma' shadows u ma' rapporter. Grazzi Dan, issa fisem l-għalde Kaja Kallas. Grazzi fuq il-imko e, ħana rridu nizguraw li suq intern jaħdem verament u l-aħjar mod biex nilħu dan u għalli n-minimizzaw iċkiel u l-proċeduri bħal notifika ma kruċali għal da għax e, irridu identifikaw u jeliminaw iċkiel potenzjali għamlu ma implementati u għal din raġuni u importanti illi e, tiġi segwita l-ħjar proċedura meta ma jkunx hemm notifika ir-regoli għandhom ikunu tali biex jiskoraġġixxu eh, nafu l-dinja kwestjoni u ħafna miżuri jiġu adattati minn notifika u dina nistgħu bidluha biss jekk eh, inkunu nistgħu naraw fejn hemm nuqqas ta' notifika u jwaslu għal konsegwenzi u aħna nħossu allura illi l-partit interessati jistaw iħallu il-possibilità li l-Kommissjoni eh, tistabilixi eh, din il-proċedura. Fuq il-notifika għandu jkunċar illi mux biss għandhom jiġu notifikati l-Istati membri, manki eh, il-partiti interessati. Il-trasparenza e tal-proċedura tista' tiġi imtejba biex biex tiżgura li kulħadd se jkun informat u tippermetti anki deċiżjonijiet tal-Kummissjoni billi iżommom informati mux seżit ħafna valur miżjutek ma jistaw jagħtu feedback, allura il-proċedura għanda tinkludi anki mod fuq kif jistaw anki jikkommentaw fuq il-mizuri proposti u anki meta stat membru jinnotifika abbozz irridu nizguraw li Stati membri l-oħrajn u l kommissjoni jistaw jgħatu feedback anki fuq eh, dan il test modifikat palma hemm fil-proposta oriġinali illi ma natux opportunità mentaw se jxekkel l-iskambju tal-aħjar prassi. U jina kont kontenta u kol nara illi ħafna kommenti prezentaw emendi fuq dan. U fl-aħħar, fuq li ma miżuri għandhom jiġu notifikati. Aħna rridu niżguraw li ma jkunx hemm vojt. U kwalunkwe eżenzjoni għandha tiġi ġustifikata b'mod ċar. Il-proċedura ta' notifika ma tistax taqdi ir-rwol tagħha tkun limitata. Meta l-Istati membri adottaw regoli li jistgħu jkunu xkiel fuq is-sum, fuq su għandhom jisiru dawn konsultazzjoni mal-partit kollha li huma potenzjalment involuti. Nittama li nsibu kompromessi tajba fuq dan, grazzi. Grazzi Kaja. Al-ħodor għanna sur xoltez. Grazzi. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter tal-abbozz fisem il-grupp tal-ħodor Għana għamilna bosta mendi. Illi diġa kienu inklużi. Illum. Nitkellimna fuqhom illum. Fuq l-iskambju. Waqt l-iskambju aħna prezentajna xi proposti u xi kommenti. U nishti nisħa fuq il-fatt li l-proċedura eżistenti miex suffiċenti biex tevita id-diskriminazzjoni a bażi ta' nazjonalità eh, u residenza. Imma l-opinjoni aħna għanna opinjoni li stati membri u kommissjoni li jaħdmu fl-imkien biex jittejbu il-situazzjoni. Barra minnek, ma nisbux li għacċettabli li konna minimu ta' tliet xhur għal notifika qabel l-adozzjoni kif qed jiġi propost mill-Kommissjoni għax tal-limita l-Istati membri din il-proċedura. Hemm ħafna każijiet illi fihom in-notifika ma tistax issir tliet xhur qabel. U allura hemm bżonn li jkun hemm xi ftit ta' flessibilità. U dan m'għandux jiġu konsidrat bħala difett sostanzjali gravi. Infatti, hemm xi adozzjonijiet li jsiru ad hoc u kultant jiġri illi l-Stati membri ma jistax jinnotifika il-Kommissjoni tliet xhur qabel, aħna nkunu ktar flessibbli fuq dan u prattiċi. E, direttiva fl-opinjoni tiegħi għandha tnaqqas din il tnaqqas din il-prassi u għandna nkunu iktar anki iktar trasparenti f'din il-proċedura ta' notifika u ma rridux nżidu il-pis amministrativ fl-Istati membri u nittama li l-emendi tagħna eh, jgħinu lejn dan il-għana. Grazie. Grazie. Issa. Surzullo, IFDD. E Grazie, President. Grazie anche il-rapporter. Din il-proposta ta' notifika tal-dispozizjonijiet nazjonali mm, miex tajba, miex dea tajba hemm ħafna aspetti kritiċi u mhux ċari. U blemendi tagħna aħna kellna approċċ preċiż. L-ewwel net irridu nbidlu l-artiklu 7 eh, mod radikali li qed tgħid li l-Kummissjoni tista' titlob lill-Istat illi ma jadottax eh, dispożizzjoni jekk il-Kommissjoni tħoss illi din il-dispożizzjoni miex tajba. U dana ma jistax isir b'deċiżjoni mm, b'deċiżjoni bat vinkolanti, imma dan jista' jkun b'opinjoni, ċoj pratikament jistgħu jgħidu li hemm xi ħaġa li mhix suppost kif suppost u mbagħad iħalluha f'idejn qorti tal-ġustizzja jagħmlu evalwazzjoni. Għax ma nistgħux aħna nippermettu li l-Kummissjoni Ewropea eh, tieħu dawn id-deċiżjonijiet u tieħu l-post tal-Istati u tal-Qorti tal-Ġustizzja. Il-sovranità ta' kull stat membru għandu tiġi rispettata. Mbagħad fuq il-kontenut aħna minna ħatana inħossu illi m'għandniex intawlu in l-approvazzjoni, żmien ta' approvazzjoni. Ma nistawx aħna niproponu li iż-żmien massimu għandu jkun tliet xhur mhux sitta. L-obbligu ta' notifik mbagħad f'każ ta' urġenza u meta jkun hemm modifika mhux ta' sustanza ta' dispożizzjoni. U aħna nixtiequ neliminaw l-artiklu 3 paragrafu 4 illi għajt. Illi il-fat li memx notifika huwa eh, ostakolu gravi. U b'dan il-mod aħna nħossu li dan din hija ġenerali zejd, eh, wis u ma nistawx nifmu kif nistaw. tista' tiġi użata din il din raġuni. Eh, artikolu 5 paragrafu 3 u koll fuq il-bidla tal-pista tal-prova għax il komissjoni għanda eh, għanda dettal u għanda tkuni li kolla l-pista tal prova mux l-istat. U aħna nitolbu illi ikun hemm eżenzjoni tal-obbligu ta' notifika id-dispożizzjonijiet amministrativi lokali għax l-amministrazzjoni lokali mandiġ risorsi ekonomiċi u laqas għanna il-possibilità biex jirrispettaw dan iż-żminijiet biex jiddibattu mal-Kummissjoni proposti bħal dawn. Grazie. Grazie. Issa nixtieq nati il-mikrofonu l-Sinjora Korazza Grazie President. U importanti naraw għaliex dan namlu għanna direttiva ta' servizzi li miex implementata bisħieħ. U għanna anki eh, disfunzjoni ta' su intern. U dan huwa l-aħjar potenzjal ta' tkabbiru impiegi attualment. Għanna diġa' proċedura ta' notifikazzjoni għalx qed jagħmlu qed nagħmlu reviżjoni għax l-Istati membri ma jsegwix. Allora l-problema hawnhekk hija l-infurzar minn ħadd tal-Istati membri. Aħna qegħdin qegħdin nieħdu strument u inlaħmuh għaliex l-Istati membri mhumx qed jinnotifikaw jew tard jew parzjali u mhux dejjem. Jekk aħna ma noħdux il-proposta tal-Kommissjoni kif edin jajdu soċjalisti per eżempju, kull darba li kunem tentativ li nerġaw niftħu issu interna servizzi, ġifiri ifisser u il-impigi eh, fl-Europa, intkom tridu eh, id-dajfu. Għana ma nistawx naċċettaw dawn l-eċezzjoniet, għax dan jfisser iktar burokrazija, konfuzjoni u iktar skużi eh, għall-istati membri Eh, l-eċezzjonijiet possibbli huma l-ordni pubblika u interessi ġenerali ta' interess pubbliku. Dawn huma l-uniċi eh, eċezzjonijiet li jeżistu ġa fil-direttiva u l-Istati membri għedin jabbużaħ u aħna se nintroduċuhom daw biex nintuhom possibilita oħra eh, aġġuntiva biex jabbużaw entkom verament qed taħdmu bis-serjetà fuq dan il-direttiva ta' servizzi Inkella qegħdin naħlu żmien. Ah, il-problema hija frammentazzjoni tar-regoli. Meta service provider minn stat membru jixtieq jagħti servizz lil Stat eh, istat membru ieħor, il-problema hija hawnhekk notifika kol eh, ma qed jagħmel hawnhekk huwa li qed jgħid li l-istat membru tistgħu tiġġustifikaw għaliex għandkom intkom eh, għandkom regola li ma tistgħux tippermettu b'service provider minn stat membru ieħor u dan qed iżomm il-prinċipju bażiku tas-suq intern li hija propju neċessità u proporzjonalità. Dan mhuwiex ġustifikat. Allora jiena ma nixtieqx naċċetta l-ebda mill-emendi illi edha Eh, illi edha eh, id-daje fil-proposta tal-Kommissjoni nappoġġa għall linja ta' Sur Stefanek. Grazzi. Grazzi. Iva, din hija kwistjoni. Aħna rridu suq waħdini li proteġi l-konsumatur, l-ambjent, il-sekurta tal-ħaddiema Dan huwa għal eh, dak li suppost nirregolaw ta' direttiva tas servizzi li huwa għal ċittadini tagħna wara kollox. il mistaqsija tiegħi ser naraw kif aħna nistgħu nużaw ir wol ta' kulħadd u naqsmu tal-imot li konna suq waħdin li huwa servizz ta' ċittadini bisih u li jżomm din il-ħarsin dan il-ħarsin għalihom. Il-bilanċ delikat eh, u fid-direttiva tas servizzi li għandu jagħti il kulħadd il-leġislatur nazzjonali fil-qafas li hemm taħt il-leġiżlazzjoni Ewropea skont id-deċiżjonijiet li aħna aħna votajna fuqhom u jagħti wkoll il-Kommissjoni Ewropea bħala gwardjan ta' tat-trat u bħala verifika wkoll ta' liġi Ewropea il-verifika li il-kriterji u l-proporzjonalità tar regoli huma fissati minn dawn il-għannijiet ta' interess ġenerali interess fil-interess ċittadini kollha ikunu adottati adottati kif suppost. Allura rridu ngħidu ngħidu li eh, suq waħdini mhux qed jaħdem sew, naħseb illi għandna bżonn illi niddokumentaw iktar il-problemi transkonfinali, il dirtiva fuq il-kustjoni transkonfinali xaġa li nilqaw. Imma da mhux da waħdu ħajqbatu jħaddem sew il-suq U fuq dak li aħna tkellimna għallum fuq il-proċedura ta' notifika, kif edna kommissjoni tittara li jgħem il-validazzjoni ta' dawn il-implementazzjoni, ma fl-istessin aħna meluba u bombardjati minn regoli aħna stessa minna. Il-proċedura ta' notifika ma taħdimx kif suppost, per eżempju, ma tiġi biex notifika ċittadini. Imma u raġuni għalfej impiż nżidu l piz ta' min irrispetta regoli u nħallu għambat minnajr fil-fat riżultati konkreti għaliex il-Komissjoni mhux qed tagħmel xola u mbagħad mhux qegħdin jikkastigaw minn mhux qed jiżamma regoli, il-Komissjoni tittamel tapplika liġi bil-għadda li għandha għalfejn mhux qed tagħmel dan. U jista' jkun li sinjali nbagħtu l-Istati membri mhux qegħdin jiżobdu r-regoli li jeżistu llum li għandhom jagħmlu iżda mhuwiex minħabba regoli mhumiex applikati sew minn min suppost jagħmilhom li għandhom infisser li għandhom bidlu kollox. Il-modifika tal-bilanċ bejn il-atturi differenti jisna għatwasilna konfuzjoni ta' r-ruoli ta' minn għandu r-ruol ta' xiex. Il-glum il-Komissjoni għandu r-ruoli li tapplika l-proċeduri sa' membri irridu jiddaħlu għam taħt il-ICJ, taħt il-għafasa eh, l-ICJ, u issa rridu il-spiċaw li il-Kommissjoni tkun tista' tiċċensura minn qabel leġislaturi nazzjonali meta huma daw suppost qegħdin jaġixxu fil-prerogattivi illi huma mogħtija lilhom kif jista' jkun illi jagħmlu ċensura ta' limitazzjonijiet u jgħaddu minn setta leġislattiva l waħda eżekuttiva. Mela għadha ħanejt, għadha ħanejdu l-Kummissjoni jistgħu a priori fil-skont eh, il-liġi li jem, skont marġa ta' manuvra, tista taqbad tidda ċiġi timplementa i jew le, timplementa mi tajjeb. id-dini għaxini alter ego tal-Kommissjoni. Aħna ma nistgħux eh, li natu din is setta a priori li kommissjoni xi kontra dan ir wol tal-bilanċ ta' setat hija li siġej jiddeċida li leġittimità tal-ċerta miżuri li tieħdu mill-Istati membri fejn jew kemx natura abbużiva mhijiex pater tal-Kommissjoni, allura aħna għedi xin f-zmin, għetnatu messaġ ħazin ħafna sportiment f-zmin ta' suppost għetnu nizaw sta' ta' dritt, u bilanċ, un kondizjoni tindaqs, u specialment ħafna drabi dibattitu politiku iżgitxa minna di. L-Unjoni Ewropea u l-Kommissjoni jtiru bħala tinta teknokratika, iċ-ċittadini tagħna u antidemokratika, u ma nasibx li għoddu qogħdu ngħaddu minn din it-tip ta' proċedura ta' identifikazzjoni li għal xi ħaġa illi għanna namlu ħana rridu nifokaw fuq il-wol ta' kulħadd mhux leġittimu illi nqisu dak li ċittadini għaliex dak li qed jipprova jikseb id-direttiva ta' servizzi li jippruvaw napplikaw. Okay, thank you very much. And then... Grazie. Anna Signora Geringer Dodenberg għal SND. Nishtiq nitkellem mhux issa għal punt li miss. Grazzi. Ok, mela ħadżbal. Jekk mawx membri oħrajn li jixtiequ jitkellmu, nixtieq nagħti il-mikrofoni Anna Nikola Danti, Nikola. Jiena personalment nixtieq ngħid eh, opinjoni tiegħi personali għax l-ewwel tkellimt fisem ir-rapporter. Jiena naħseb moċċar illi ehm, dosjeda da sek delikat u perikulus bħal dan għaliex jidħol fuq is-sovranità tal-pajjiżi membri tal-parlamenti nazzjonali u anki tal-parlamenti reġjonali kif qalet anki Virginie fl-intervenzjoni tagħha. Jiena naħseb illi il rapporter dana dan ħares li din il-kwistjoni bilanċ u jilqa anki il-tħassib u anki tal-Kummissjoni u anki għalfa, mħabba l-fat li hemm bżonn li l-suq għandu jaħdem b'mod tajjeb. Però aħna rridu nżommu f'moħħna dejjem illi hemm istituzzjonijiet demokratiċi Eh, leġittimi illi għandhom setatu kompetenzi illi irridu aħna nistanzjonaw jekk huma il-ħidma tagħhom ma jagħmlux tajjeb, però jirrappreżentaw ċittadini tal europa Aħna nkunu qegħdin inżidu sentiment kontra l-Ewropa jekk aħna natuhom ruoli li mhumiex tagħhom eh, lill istituzzjoni tal-komunità bħal-Kummissjoni illi għandha eh, ħidma preċiża ma tistax tagħmel ċerti affarijiet kontra l-Parlament Nazzjonali, Reġjonali u Lokali. L-approċċ tal-rapporter tagħna huwa bilanċati fl-opinjoni tiegħi, illi inkludi il-bżonn illi jgħin is-suq ta' servizzi biex jaħdem aħjar u illi joħroġ proċedura ta' notifika u l-istituzzjonijiet tal uh, Eh, ruoli preċizi, però minna irma iraw, eh, minna irma ma, jati eh, l sentiment kontra l-Europa strumenti biex jattakawna. Issa fisem il komissjoni Ewropea għanna Essur Henning Erstein. Grazie. Anki tal-opportunità li nati risposta tijaj. Nibda billi nfakkar illi l-an tal-proposta hija l-implementazzjoni aħjar anki għabbażi tal-direttiva eżistenti. E, naturalment għanna l-istess għana ħna mal-parlamentu mal-kunsil. Il-direttiva ta' servizzi sal-lum għada ma laħeċ dak li aħna stennejna. U dan u għamħabba li jem implementazzjoni mux bilanċata fl-istati membri. Allora, aħna ma rridniex natu regoli sostanzjali, ma li u li dawk eżistenti jaħdmu aħjar. U dan huwa l-intenzjoni tagħna kif qalu fid-dibattitu. Aħna nħossu illi din l-implementazzjoni aħjar għandha sir flimkien bisħubija U il-problema dak li għetni proponu, hawnhekk huwa għalli naqsmu l-aħjar prassi bejn stat membri u anki il- u anki il-partit interessati u l-operaturi qabel ma jiġu adottati il liġi Flok ma jadottaw il-liġi bat wara ikollhom jidħlu l orti għal proċedu, għal proċessi twal illi ma jgħinu l-ħat. Allura, Aħna konvinti illi din il-proposta ħaj twasal għal eh, implementazzjoni aħjar eh, eh, tal-Unjoni Ewropea, ma iwasal anki għal leġislazzjoni aħjar għax l-iskambju ta' prassi bejn stati membri u ta' tal-esperienzi dejjem twassal għal situazzjoni ħjar. Għax ħafna mill etnajdan dan, għax ċerti mill-emendi edinem hemm biex jeskludu jekk aħna nadottaw dawn l-medju ta' esklużjoni, allura l-aħar l aħħar pozizjoni ma tkunx soġġetta għal dawn il-skambju tal-aħjar prassi, mux se jkun hemm beneficju minnaħa tagħhom tal-leġislazzjoni aħjar. Allura il-proposti illi jamlu prevenzjoni tal-Istat membru tal-obbligu ta' notifika miex l-aħjar mod Hemm ċerti per proposti ċerti emendi huma biex inaqsu il-prokrazija, per eżempju reġimi speċjali għal miżuri illi huma soġġetti għal proċedument ta' notifika attuali, mezzi biex jizguraw illi um, membri tal-parlament ma jġux blokkati għax għandhom jistennew Eh, illi kunem reazzjoni minn ħatta l-Kommissjoni u anki eh, raġunijiet anki biex ikunem proċediment, proċedura ta' eh, urġenza għall-emerġenzi. Meta niktbu dawn l-emendi, però rridu nevitaw li kun noħol u vojt. Allora rridu noħol, rridu nizguraw illi kunem kondizjonijiet ċari u zguri għall-użu ta' dawn il-proċedimenti speċjali biex nevitaw illi l-proċedura ehm, prinċipali umbat tiġi evitata. Il-proposta ti prevedi anki illi l-Istat membri għandu juri flimkien ma' notifika ġustifikazzjoni għaliex miex diskriminatorja u għiex għettiġi proposta. Din hija importanti għax jekk eh, aħna natu biss eh, il-notifika tal-test tal-liġi u ma jkun l-ebda ġustifikazzjoni ma nifmux dejjem aħna maħniex qed ngħidu li jridu jibatu revalwazzjoni eh, ta' impatt, però jridu jispjegaw u jagħtu raġunijiet għaliex proposta hija ġustifikata u għaliex hija ġust proporzjonata u kif miex qed tiddiskrimina u din hija eh, proċedura ta' leġiferazzjoni eh, ta' kwalità. Fu il-setat ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni, naturalment diskutejna fuq din il-problema anki fil-Kunsill. L-onet, dina hija possibilità li ja prevista fil-proposta tal komissjoni wara li jkun hemm żewġ rounds ta' konsultazzjoni mal-Istati membri biss U nibda billi najt illi il-Komissjoni diġa għanda s-seta li jihdu deċizjonijiet fuq il-mizuri li notifikati mill-Istati membri. Dan jeżisti ġa fil-direttiva ta' servizzi attuali u anki eh, fil-liġi sekundarja tal-Unjoni Ewropea. Għal daqstant l-argument eh, illi muwiex possibli li natu din s seta l-Komissjoni muwiex eh, muwiex ibbażat. U dan għu konfermat anki fid-diskussjoni fil-Kunsil minnaħa tal-Servizz Legali tal-Kunsil, eh, mux dik tal-Kommissjoni, allora legalment huwa possibbli li natu din is-seta l-Kummissjoni. Fl-opinjoni tagħna huwa importanti li nifmu kif illi eh, neħu din is-seta eh, għal-Kommissjoni hija ħatejn li jkun hemm implementazzjoni aħjar illi dan qed il-Parlament probabilment il-kontra, il għanna bżonna aħna l-kontra. Allora, għal din ir-raġuni, minħossu li miex ħaġa li nistaw naċċettaw politikament minn ħata l-Komissjoni, illi dawn il-setat e, ta' deċiżjoni eżistenti jiġu imneħħa b'din il-proposta. Aħna nħossu illi e, il din is-seta eżistenti għandha tiġi applikata għal miżuri kollha li jiġu notifikati, mhux għal xi ħut minnhom biss. Naturalment aħna ma nixtiequx nadottaw deċiżjonijiet il-ħin kollu. Ek inħarsu lejn il-proċedura eżistenti inqas mill wieħed fil-mija tal-notifiki li nirċevu aħna ikonna problemi mal-istati membri u għal din ir-raġuni aħna niproponu dan il-fazi ta' alerta ta' standstill biex jagħtu l kummissjoni u l-istat membru f'dan il-1% il biex ikollhom tliet xhur ulterjuri biex jiddiskutu l-miżura isibu soluzzjoni u jevitaw illi tittieħed deċiżjoni mingħajr tal-kummissjoni. Allora din il-fażi inħoss illi hija importanti biex jagħtu daqsxejn iktar ħin lill istat membru l-Kummissjoni biex jgħadmu flimkien biex jiżguraw li dak diġà adottat huwa verament fl-interess u jirrispetta l-obbligi attwali. Nixtieq ngħid xi ħaġa wkoll fuq il-proposta tar-rapporter fuq il-setat ta' deċiżjoni ta' teħita deċiżjoni tal-Kummissjoni. Din ħaġa interessanti, aħna studjajnija fil-font, ma sfortunatament il-konklużjoniet tal-avukati tagħna kienet kienet ċara illi din il-proposta miex qed rispetta l-ispirtu tat trattati għax l-artiku 258 ta' TFEU il-Kommissjoni ma tistax iġib materja u dim il-qorti mingħajr ma qabel eh, tkun eh, eh, għamlet opinjoni raġonata u qabel dan irridu natu l-istat membru l-opportunità li għamlu l-kommenti taħħa u għalek ah, jitteżisti anki li trata notifika formali u fu anki il-sospensjoni tal-effetti tal mizura ta' notifika eh, wara li aħna nkunu ġibna kas u dim il-orti, l-artikolu 278 eh, ta' trattat, tajt li l-azzjonijiet li għet jaslu u dim il-orti eh, mandomx ikollom effett sospensiv u l-orti bis tista tiddeċidi meta tista' ssir is-sospensjoni. Allora l-interess il-proposta hija interessanti iva, però ma nistgħux nifmu kif tista' taħdem u nħossu il il-proposta li għamilna aħna fl-artikolu 7 hija fil-fatt l-aħjar mod biex nimxu il-qudiem f'dan il-każ. Grazzi. Grazzi. Ħafna jiena Nikola mm, ma jafx mhuwiex hawnhekk ma ta' klebda istruzzjoni, allora b'dawn il-klim nistgħu nagħlqu il diskussjoni fuq dan il-punt tal-aġenda u issa nista' ngħidilkom illi il-konsiderazzjoni tal-emendi ta' kompromess e, illi se jkollna fil-laqa tal-Kumitat fil-11 u 12 ta' Ottubru. U dan jfisser illi aħna nistgħu ngħaddu għal punt li miss fuq l-agenda u dana huwa l-opinjoni lejn strateġija kommerċjali digitali u fejn qed inħarsu lejn l-emendi u għanna il-Daniel Dalton, rapporter. Natik il-mikrofonu. Grazzi ħafna nixtieni ringrazzja lil kulħadd li ressaq l-emendi kien hemm xi bajn emenda u kien ħafna suġġerimenti verament sivja nittamaw li nkunu nistgħu niftehmu mingħajr problemi. Aħna ħankunu qegħdin inħarsu lejn xi ftit toqsma ta' kompromess. Hemm ċertu elementi ewlenin li jirriflettu l-interess tal-imkom l-ewwel qabel kollox aħna nilqgħu l-emendi fuq l-intrapriża naqis tal-pis amministrativ naqbel ukoll mal-kollegi fuq l-awareness u il-kumpaniji bħala part importanti mill-kumpanija mill-negozju digitali u iktar fiduċja dan kollu jorbot ma' nuqqasijiet digitali fil-relazzjonijiet kummerċjali u tan-negozju. Naħseb li aħna l-koll naqblu li fl-e-commerce ħafna mill-konsumaturi jgħidu li fir-realtà l-affarijiet mhumiex skont dak li aħna kellna nfassal fl-istrateġija anke lil minn suq waħdini li commerce u industrial verament huwa eh, eh, strument importanti apparti minn hekk aħna ħafna drabi qed insibu ruħna naffaċċaw ukoll li eh, nixtru prodotti minn barra u naħseb illi anka fin-negozju ta' deals, anka fuq dan il-qasam naħseb illi hemm ċertu problemi u kol brabta ma xiftit ma l-emendi, jina nasib li bħalissa l-arranġamenti ta' dwana mumiex eh, dizenjati għall-individwi. Iġifiri naħseb illi kull beta jipruvaw jixtru xi ħaġa jisom jibdew bi proċedura ta' negozju ħafna drabi, do proċeduri jkunu għoljin ħafna u ma jerġu u darbohra ma jerġawx jixtru mill-Unjoni Ewropea. Mem żewġ affarijiet ta' kif nistgħu nagħmlu dan, mod ta' kif aħna nistgħu namlu naraw illi naddu l-proċedura ta' dwana għalli jkun hemm inqas spejs kellan nkella nżejtu il-limitu ta' de minimis, ġifieri jekk ikun hemm xi ħadd li jixtri bikini mill-Istati Uniti għalfejn Allura din ngħidu li dan ħajdajja fin-newtralità tal-internet daqsxejn imħawad fuq għadin naħseb illi il-konsumaturi żgur li ħajħdu kost jekk nesċin nansolvu din il-problema anke fuq WTO. Il-xogħol fuq l-e-commerce E, e, hija xi ħaġa importanti naħseb illi huma għandhom dwol importanti wkoll ħalli jkollna iktar e, ekonomija diġitali, l-ekonomija għandha titpoġġa biex aħna nippruvaw neliminaw il liġkila iskela tariffi ġifieri aħna nilqaw it-talbiet hemm numru ta' koll ta' talbiet fuq id-dejta naħseb illi Kien hemm ukoll talba għal eh, naħja tal-ispejjeż li mhumiex ġustifikati xiftit mill-dawn eh, ir-rekwiżiti tad-data ikunu ħafna drabi qed isiru biex nipproteġu l-interess lokali mill-ekonomiji il-barbarani li naħseb li huwa fl-interess tagħna li aħna nieħdu ħsieba di. Ġifieri l-free flow data hija xi ħaġa importanti, iżda naqblu wkoll li hemm regoli stretti ħafna ta' privatezza li ma nistgħux innegozjawhom jekk eh, l-e-commerce ma jistax jisir fuq livell globali mbagħad il-konsumaturi ma nafux kemm ħajkollhom l-istess protezzjoni meta jixtru fl-Unjoni Ewropea din hija xi ħaġa li tidher fil-kull emenda Fuq il flussi resta ta' aħna nappoġġaw ukoll suġġeriment tal-għalde fuq il-valur ta' l-aġġornament ta' dawn il-punti wanka fuq l-approċ multinazzjonali nixtieq illi nisma iktar minna ħasal kollegi fuq dawn il-punti u għedniħu għos l din diskussjoni l-lum. Grazzi sana sur pospisil fisem il-PPE. Grazzi ħafna, fissem il-PPE jena nishti illi nejt illi nappoġġa ħafna il-xol li sar mir-rapporter. Dan it-test fuq il-kummerġ digitali huwa verament importanti. U nixtieq ngħid illi aħna ma xed naraw nidentifikaw li hemm wis kontroversi u hemm ħafna affarijiet illi naqblu magħhom minn dak li qal ir-rapporter ma sebx li hemm għalfejn qod nerġa' nirrepeti fid-dettall dak kollu li semma hekk huwa veru li għandna numru ta' xkiel li għat ixekkel il-kummerġ digitali u naħseb li aħna fuq hekk irridu nifukaw fuq it-teħija ta' dan ix-xkiel. Xi ħaġa importanti ħafna hija illi fil-ġejjieni il kontrat internazzjonali li aħna nkunu konkludejna bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi oħrajn irridu jiffukaw fuq it-tariffi għat trasferimenti digitali. Palissa aħna għandna il-moratorium li jħodna lura. Għal-1998 naħseb li fil-ġejjin ħajkun importanti ħafna li aħna jkollna iktar informazzjoni dwar dan il-moratorium. Jew aħna ikonna ftehim internazzjonali jew nkella ikonna bosta ftehim bilaterali. L-emendi tagħna qed mexxuna f'din id-direzzjoni, apparti minn hekk jiena nixtieq illi insemmi l-emenda numru 5 tagħna li tgħid li fil-ġejjin il-Kummissjoni Ewropea għandha tiżgura li jkun hemm aċċess miftuħ lil kumpaniji għas-suq waħdini wieħed mill-istrumenti li jistgħu jużaw hawnhekk huwa propju dawn l-istrument tal ftejm internazzjonali. Kwistjoni oħra li jiena xtaqt insemmi hija l-kwistjoni tal-aċċess ġenerali għal broadband internet. Din kienet xi ħaġa li semmiet bosta drabi fil-Parlament Ewropew. Il-ħlas diġitali din xi ħaġa importanti ħafna xtaqt insemmilkom u koll il-protezzjoni tal-konsumatur effiċenti, eccetera, eccetera, jien nasab li bosta kwistjonijiet importanti illi dwarhom nistgħu niftehmu mar-rapporter. Nixtiequ ukoll illi nsemmu l-kwistjoni tas ċibersigurtà u tal- ehm, protezzjoni tal-konsumatur, tal-privatezza tal-konsumatur. Nasib marxa fejn nerġu nirrepetu li il-kummerċ digitali huwa verament importanti, speċjalment tal-SMEs minħabba li nistgħu għom jiġbdu iktar klijenti ġodda li għom dawn maffariet li għalina u maċċaru pert minn hekk qegħdin nofru iktar għazda lill-konsumaturi. Minħabba l-konsumaturi jistgħu issa jażlu bejn eh, iktar prodotti qablu l-prezzijiet, eccetera. Ġifiri dinja proposta vera siwja, tajba ħafna. U nirringrazzi ħafna l-rapporter għax-xogħol li jagħmel kif għettilkom għandna bosta eh, mendi aħna maħniex qegħdin nistannaw li ħajkun hemm xi kontroversji marbutin ma' dawn l-elementi ġifiri għal darba napoġġaw l labbot ta' dan l labbot ġenerali. Grazzi ħafna sanna għas-Soċjalisti Demokratiċi Sinjura Deodenberg. Grazzi ħafna. Jina u koll nishtiq nirringrazzja l-Sur Dalton għal dokument tajjeb illi ħejjilna. Jiena ninsab kontenta li r-rapporter huwa favur illi nipromovu miżuri li għanna fl-istrateġija. Għanna numru ta' emendi illi aħna ressaqna il-linja ġenerali jaċċettabli jissa aħna nixtiequ illi nitkellmu wkoll fuq ċertu kwistjonijiet oħrajn. Waħda mill-affarijiet illi nixtiequ li nidrizzaw hija l-tneħħija tal geoblocking blocking. Aħna qegħdin naħdmu fuq eh, parti minn din il-problema palissa d dajjim bitrilogu. trilogu Jena naħseb li rridu nisqu iktar fuq din l-istrateġija, mhux biss għandna nitkellmu fuq il-fatt illi rridu nsolvu din il-problema, iżda rridu naraw kif ħansolvuha wkoll fil-ġejjieni. Aħna favur illi insaħħu neutralità tal-networks ukoll tal-internet u anka sostenibilità tas-sistema. Ta Naħseb illi rridu nissodisfaw dejjem il-bżon tal-konsumaturi. Ma nistawx nipermettu li l-informazzjoni tkun limitata u biex aħna nżidu n-numru ta' nies li jużaw servizzi online, naħseb li rridu nsaħħu il-fiduċa ta' ċittadini fis sistema u naqsu r riskju tal-frodi rridu neħu kemm jista' jkun ukoll prattiċi li mhumiex ġusti. Sistemi ta' ħlas tajbin u sistemi wkoll ta' tal-balura għal kumpens tista' tnaqqas ukoll l-ispejjeż. Jiena wkoll interessat interessata fuq il-proċedura. Rridu naraw kif il-konsumaturi jistgħu jitolbu kumpens għat tranzazzjonijiet iż-żar online dan kellu jkun implementat sentejn ilu kontet naħseb kif din il-proċedura tista' taħdem fil-prattika. Ma nafx jekk hemm xi analiżi li nistgħu nagħmlu naturalment meta nżidu il-fiduċja din xi ħaġa li hija importanti ħafna għal kummerċ digitali online, l-aċċess għall-informazzjoni wkoll. Pal pereżempju għal daqsijiet differenti tal- dak li applika daqs tal-żraben jew tal-ħwejjeġ, meta tmur tixtri xi ħaġa minn ħanut ħafna drabi tkun tista' tivverifika u tara id-daqs eżatt fuq it-tikketta iżda online mhux dejjem ikun faċli li tara u tqabbel il-daqs tal-prodott. Il-fiduċa hija xi ħaġa importanti ħafna u hija marbuta wkoll maċ-ċibe kriminalità. U jiena naħseb illi il-protezzjoni regoli tal-protezzjoni tal-informazzjoni għandhom joffru lna qafas biex nieħdu ħsieb pajjiżi anke minn barra l-Unjoni Ewropea ħalli bekk aħna nkun nistgħu naraw illi dawn il-prattiċi tajbin jittieħdu u jinfirxu anka madwar id-dinja mhux biss fl-Unjoni Ewropea, nittama li jkollna kooperazzjoni tajba bejnietna iżda nista' ngħid li b'mod ġenerali na din l-opinjoni u nittama l-kompromessi tagħna ħajkunu tajbin. Grazzi ħafna. Issa għanna għall-għalde il-kollega Haranzova, grazzi ħafna lill kollega tax xogħol li għamel mill-bidunet naħseb illi joffrilna bażi tajba ħafna għal din l-opinjoni ħarija meta nara l-emendi mhux qed nara illi ħajkun xi riskju kbir jew xi problema kbira biex aħna niftehmu fuq it-test fl-aħħar mill-aħħar għandi xi mistoqsija jew tnejn li naħseb li għandna niddiskutu għandek xejn iktar fid-dettall bħal pereżempju il-rati de minimis. Emmin forsi din jarawa bħala xi ħaġa limitata ta' interess li lin mill-Unjoni ta' dwana naħseb li dan huwa fl-interess tal-membri kollha tal-konsumaturi kollha. Ir-rata ta' 22 euro baxxa ħafna dan ifisser illi l-istati membri għandhom jikkontrollaw id-dazju fuq ċertu prodotti li mhumiex ta' valur kbir dan ifisser allura illi l-istati membri jitqomilhom iktar biex jaraw jekk hemmx xi tħallas jew le. Għal-konsumaturi dan ifisser li jista' jkun hemm iktar dewmien u din xi ħaġa li ma tantx tagħmel sens. F'ċertu stati membri miżati għall-ispessjoni miżati minimi kienu introdotti bħal pereżempju eh, fil-Belġju hemm dazzju minimu fi 16 euro. Rilevanti jekk id-dazzjon du xi tħallas jew le. Jien naħseb li ma din mi xi ħaġa li ġusta u naħseb li għal dawn ir-raġunijiet għandna nżommu din l-opinjoni u din it-talba. Grazzi ħafna dita. U minħabba li m'hemmx xadaw eh, rapporter soħrajn li huma preżenti nixtieq illi nerġa' nistiednek biex titkellem jekk jogħġbok Daniel. Grazzi ħafna żis kollegi tal-kummenti tagħkom ma naħsibx illi hemm xi punt li ta' kontroversja kbira li maħni xat niftem u naħseb li fuq il-punti kollha li semmew, aħna naqblu per eżempju fuq tariffi u trasferimenti. Kif qalu Pepe jina u koll nixtieq li niftemu fuq għadin iżda fuq din ħandumu daqsxejn u jista' jkun rridu noqogħdu nħarsu lejn il ftejn bilaterali u anke l-aċċess ġenerali għal broadband naturalment huwa importanti ħafna jekk ma jkollokx il-broadband kull kull imkien. Ma tistax tibbenefika minn dan is-servizz, naqbel ma dan. U naħseb illi aħna l-koll naqblu rridu niskuraw illi il-protezzjoni tal-konsumaturi mhux qed ikunu affettwati u anka id-drittijiet tal-privatezza. Rridu noqogħdu attenti wkoll xi ftit mill-affarijiet li aħna din nieħdu ssib fil-suq intern diġitali Irridu noqdu attenti dwarhom, pereżempju, jekk hemm xi ħaġa bħal geoblocking, pereżempju. Aħna rridu nħarsu l-istrateġiji kummerċjali wkoll. U rridu noqogħdu attenti ħalli naraw x'nistgħu nagħmlu fuq is-suq internet da ma naħsibx illi hemm xi ħaġa partikolari fuq ma nistgħux niftehmu hekk kif qal dita iva fuq il-miża ta' de minimis din mhi xi ħaġa fir-Renju Unit biss, naħseb li din hija xi ħaġa illi tista' tapplika anke għal 20 sena u 30 sena jekk inti tixtri xi ħaġa minn barra għal biex t-importa għandek rata de minimis ta' 180 jek tixri ħaġa online hemm 22 euro xi tħallas ġifieri hemm differenza bejn il-prodotti online u dawk tangibbli. Ġifieri rridu naraw li nallinjaw daqsxejn din id-differenza. Iżda jiena naħseb li meta nkun qbilna fuq ħafna minn dawn il-punti nkun nistgħu nipproponu affarijiet ġodda u koll iżda żgurri li minna ħadha l-kumitat ħajkonna ħafna appoġġ. Grazzi ħafna Daniel, il-votazzjoni flimko hija pjanata għal għalimis ġifiri fil-bidu ta' Ottubru. Bekk aħna nistgħu intemmu dan il-punt fuq l-aġenda dan ifisser illi nistgħu naddu għall-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna ġifiri il-rapport annwali fuq politika tal-kompetizzjoni fejn aħna għandna il-konsiderazzjoni tal-abbozz tal-opinjoni u rapporterija Kristel Xaldemose. Grazzi ħafna anka grazzi lil kollegi tal-li bqajtu hawnhekk biex tiddiskutu l-politika tal kompetizzjoni. Dinja xi ħaġa li żgur li aħna rridu nieħdu ħsieb anke fil kontest tal-rapport tal-Kummissjoni tal-Kompetizzjoni. Aħna nafu illi fil-Kumitat tagħna dejjem rridu ndiskutu l-kwistjoni tal-kompetizzjoni, l-politika tal-kompetizzjoni hija waħda mill-iktar strumenti, wieħed mill-iktar strumenti importanti biex aħna niżguraw li jkun hemm suq intern tajjeb u li jaħdem tajjeb ġifieri l-ewwel qabel kollox irrid ngħid proset lill-Kummissjoni għar-rapport tas-sena 2016 u l-ħafna miżuri tajbin li l-Kummissjoni implementat. Naħseb li dell-azzjoni turi li l-Kummissjoni fil-qasam tal-politika tal-kompetizzjoni edha taħdem tajjeb. Jekk aħna nixtiequ illi nagħtu ċertu kompetenzi lill istati l kummissjoni fisem l-istati membri f'dan il-qasam, allura aħna naħseb eh, li ħajkonna il-possibilità li niksbu su intern iktar ġust u naħseb li naqbel ma dak li qal Jean-Claude Juncker fuq l-Istat tal-Unjoni is-sena li għaddiet u qal li l kundizzjoni tal-kompetizzjoni, kompetittività u importanti illi aħna nipproteġu l-konsumaturi kontra l-abbuż tal-kartels ukoll il-Kummissjoni edha twissi kontra dan il-periklu u naħseb li fuq din ukoll aħna naqblu għal din raġuni nasbu li għalina importanti ħafna li kull sena aħna nitkellmu biex niskopru dak li qiegħed jiġri ħalli niskuraw li suq waħdin jkun verament suq ġust. Fl-abbozz tiegħi lill-Kummissjoni nixtieq nirringrazzja naħseb li għamlet bieċa xogħol tajba u nixtieq ngħidilkom li hemm ċertu affarijiet li nistgħu ntejbuhom xorta waħda. Il-test m'hemmx għalfejn noqgħod niddeskrivilkom eżattament x'inhuwa ġdid fih aħna dejjem saqna fuq il-politika tal-kompetizzjoni li dan jorbot ma politiċi oħrajn u s-sussidji eh, u ċertu Affarijiet oħra li jistgħu jkunu taħsara l-kompetizzjoni ma' affarijiet li rridu niġġoldulhom. Il-Kummissjoni trid tkompli taħdem biex taħdem kontra każijiet ta' korruzzjoni u kollu ta' distorzjoni ta' kompetizzjoni ħaġa li nixtieq insemmi hija illi mhux biss eh, qed nitkellmu fuq każijiet kbar magħrufa, iżda qed nitkellmu wkoll fuq kompanijiet zarta ta' daqs medju. Anka hekk naħseb li rridu noqogħdu attenti illi ikun hemm ta' kompetizzjoni l-istess għal kulħadd. Aħna tkellimna wkoll fuq il-fatt li huwa importanti ħafna illi l-kontroll jiżdied fiħdan l-organizzazzjonijiet tal-kontroll tal-kompetittività u tal-kompetizzjoni. Et eh, hemm proposta sabiex jisaħħaħ in-netwerk ta' kompetizzjoni fl-Ewropa din xi ħaġa tajba u naħseb li tkun xi ħaġa tajba li kieku aħna hekk ikollna xiftit iktar indipendenza anka f'dawn l awtoritajiet hemm din it-tendenza illi ma jkunux għedin ikun daqshekk stretti kontra l-istituzzjoni tiġifieri għandna din it-tendenza għal iktar protezzjonizmu. Allura aħna nissuġġerixxu illi nħaraw daqsxejn jekk aħna jistax ikollna network iktar indipendenti jew entità ħalli naraw li l-istati membri ikunu qegħdin jagħmlu dak li suppost jagħmlu. Ħaġa oħra forsi fuq dan li għanna u għek aħna rajna l-autoritajiet nazzjonali għandhom it-tendenza li l li jiproteġu l-industrija tal-karozzi tagħhom. Forsi b'mod li ma kellhomx jagħmlu. Jiena naħseb li hija xi ħaġa illi xtaqt insemmilkom bħala eżempju situazzjoni aħjar brabta ma l-implementazzjoni tal-regoli ta' kompetizzjoni forsi se tettenna u koll anka brabta ma' dan l-iskandlu. Jiena naħseb illi rridu naraw kif il-Kummissjoni jista' jkollha iktar setat ħalli bekk l-awtoritajiet nazzjonali tkun tista' tappoġġhom dina xi ħaġa li tista' tkun tajba l-konsumaturi u l-kumpaniji ta' daqs medju u għall-istati membri wkoll. U biex nikkonkludi naħseb li hemm element importanti ħafna biex niżguraw li jkun hemm kompetizzjoni ġusta din hija xi ħaġa għandha x'taqsam mal-fatt li l-konsumaturi għandhom ikollhom strument f'idejhom ukoll ħalli huma jkunu iktar attivi. Għalhekk għas-soċjalisti demokratiċi ma importanti ħafna ħalli naraw jekk għannix l-opportunità illi kunem eh, għajnu niet kollettivi. Forsi mhux fuq l-istil tal-Amerikani, iżda f'xi mod naraw jekk jista' ikun hemm strument li jista' jgħinhom. Jiena naħseb illi l-Kummissjoni taħdem tajjeb, iżda ċertu strumenti nistgħu naħdmu fuqhom aħjar. Naħseb nista' nieqaf hawnhekk u nittama li jkollna diskussjoni tajba fuq dan is-suġġett u ħanara eżattament x'se tkun il-pożizzjoni tal-partiti differenti u ħanisma' l-proposti wkoll minnaħa tagħkom ħalli nara kif nistgħu intejbu it-test ħalli bekk intejbu wkoll nħarsu kompetizzjoni fl-Ewropa. Pipi, grazzi għalli PP. Grazzi, Tera Jiena kont qed nisma' bir għal dak li kellha xi tgħid dak xi kellha xi tgħid ir-rapporter. il li politika ta' kompetizzjoni importanti ferm u għalhekk għandna dan ir-rapport li huwa importanti ħafna lilna. Kull tip ta' prassi inġusta bħalma mal-kartels mhumiex tajbin l-ekonomija tal-Unjoni. Jista' jkollok fil 3% tal-GDP u ħsara li tista' ssir l-ekonomija tal-Unjoni. Naqblu ma dan ir-rapport minn l-oħra ikolli ngħid li waqt li kont qed nisma' lil Senior Reporter Jirrealizzajt dan ir-rapport jrid jiffoka fuq il-politika ta' kompetizzjoni ta' suq waħdini u hemm xi aspetti oħrajn illi huma marbuta mal-politika ta' kompetizzjoni pal-mija tat-taxxa. Dan il-kwistjonijiet huma superflowi għal dan ir-rapport. Għanna l-istini diskutu l-kwistjonijiet tar rapporter ma l-politika ta' taxxa pala kwistjonijiet sensittiva mezz. Manna laqas bis għanna opinjoni waħdanija fuqa fl-Parlament fuqa. Diffiċli naqbel li regoli ta' taxxa Eh, li jistaw jgħamlu ħsara l-kompetizzjoni. Imma nħarsu lejn ukoll istqarrijiet oħrajn li mhumiex politiċi biss. Għax mhux tant ir-rapport, irridu nifitaw sitwazzjoni fejn ir-rapport l regolamentazzjoni oħra. Jekk reporter qed issemmi l-mobile unit, li huwa indipendenti mill istati membri fi poezija ta' kompetizzjoni mela dan jista, m'għandux għaxiex, imma jista e, jwassal għal ħolqien ta' unit ġdid, istituzzjoni ġdida, regolament ġdid, u li ħolqina problemi. Għalhekk dan il-unit, jek nsejħu l-għek, irrit jiġi spiegat, e morru l għura leħ. Emma mbagħad ċerta mekkaniżmi ta' danni kollettivi. Din irid niċċara, ġifieri nifokaw fuq il-politika ta' kompetizzjoni, jien evalwaw is-sitwazzjoni dan il-qasam. Jien evalwaw l-azzjoni tal-Kummissjoni dal-qasam. Għan kwistjonijiet politiċi wkoll li forsi ma fossom u hawnhekk, is-social dumping per Din hija frażi li wkoll għandha ċertu saħħa politika magħha u sfumatura politika magħha. U ejja ma ninterpretawiex f'termini tal-li npoġġu limitu fuq movimenti l ta' persuni. Nħassi li movimenti l ta' persuni huma importanti ħafna. Għandaqstant irridu l lura għal il-social dumping u għajja nispjega waħjar xirridu ngħidu dan il-qasam. Għal baħra nilqaw il-xogħol li jagħmel ir-rapporter dan il-qasam. Lesti niddiskutu xi punti. Issa ma rridux nistendu il-politi ta' kompetizzjoni fuq konti oħrajn li fil-femma tagħna mhumiex lokkom hawnhekk. Grazzi. Ravri Mur Bark. Grazzi ningrazzja Kristin Xaldamoza għall-opinjoni tagħha u nilqa l-punti tal-għajnuna mill-istat fiskali. I eh, semmiet xi każijiet ta' profiloli. Ovvjament mhux aċċettabbli li ċertu pajjiżi, kompaniji jistgħu jibbenefikaw minn eh, ċertu eh, f'demiet jew soluzzjonijiet ħabba id-daqs tagħhom li jifavorixxuhom għal ġenet jom iktar eh, vantaġġ fuq il-kompetitur u tajjeb illi il-Kommissjoni ma ma tibkompli ta' fasli dawn il kustjonijiet ma jistawx eh, ma il-presti ma jistawx jibqa' għaddejjin. Aħna nkomplu naħmu f'dan il-komitat ta' dan il-għan. Imma jdu noqogħdu attenti li din l-opinjoni li insommu ma' kwistjonijiet għandna ma' magħjuna mill-istat fiskali u mhux kommenti ġenerali iktar fuq it-tassazzjoni illi huma xi ħaġa li għandhom jitħallew f'idejn l-istati membri ħaġa fuq il-nuqqas ta' prassi tajba u jew ġusta għandhom ukoll jiġu ristretti biex aħna nifokaw iktar fuq postijiet fejn il-liġi tal-kompetizzjoni l-politika f'dan il u huma mm, involuti direttament. Jina sepp li kieku rapport seta kellu iktar informazzjoni fuq il-bicċa tal-e-commerce u l-prassi ta' bejn il-negozji B2B. Aħna Msejra zbal, aħna għanna rapport milux fuq il-pjattaformi online u tantiċipa inizjattivi minnaħat tal-Kommissjoni f'dan il-qasam. Din hija importanti għall-SMEs madwar l-Ewropa. Wis eh, lok li dawn il-kumpaniji kbar ikunu xkiel għal dan it-tip ta' opportunitajiet għall SMEs. Din mhix situazzjoni ġusta, u m'għandix titħalla fl-Ewropa. Jiena ħanressaq xi emendi għal dan il-għana li tama li jistgħu jiġu apprezzati mill-Kumitat. Se nippreżenta wkoll xi emendi illi jindirizzaw kompetizzjoni diġitali u online bħal politika ġenerali għax hemm ir-riskju li fl-Unjoni Ewropea naraw sfidi illi jamluna ċertu atturi fis-suq li mbagħad jilleġislaw għan mass. Azzjonijiet jandoblan li miraw il-kumpaniji multinazzjonali jiġu applikati mod indiskrimina il kumpaniji kollha. Gbar jew żgħar. Għal kumpanija kbira uffiċċji legali li għandu daqsta dal-parlament mhux problema. Imma mbagħad għal eh, startup iż-żejr li qed jipprova jimxi u din fil-dinja tan negozju aħna qed nistograw illi nirrovinaw l-om l-opportunità. U allura rridu naraw kif il-politika ta' kompetizzjoni tista' tgħinna biex nelbu dan il prossi din il prossi antikompetittiva illi billi ma nżommux lura dawk illi qed jippruvaw jagħmlu l-affarijiet b'mod ġust. Jiena naqbel ma dak li qalu l-Kummissjoni dak li kooperazzjoni internazzjonali għandna ħabtu wiċċna ma' sfidi differenti f'partijiet differenti tad-dinja. Ħafna pajjiżi partikolarment fid-dinja diġitali jagħtu lok għal mistoqsijiet ta' diskussjonijiet ta' kompetizzjoni f'ħafna ġurisdizzjonijiet. Aħna rridu nkomplu nikollaboraw ma' pajjiżi oħrajn illi hemm ħafna regoli ta' forzar ta' kompetizzjoni illi biex joffru riżultati konsistenti u effiċjenti u rridu nħeġġu li jkun hemm ta' politika globalment konsistenti lejn il-antitrust u għajnuna mill-istat. U Dan huwa importanti internament għas-suq intern biex nappoġġaw il-kompetitività eh, tas-suq tagħna u biex naraw li s-swieq tagħna mhux qegħdin jiġu imminati minn kompetituri li mhux qed jiġu appoġġjati. Aħna eh, rridu naraw kif nistgħu nikkollaboraw ma' persuni internazzjonali, msiba internazzjonali, imma anki fuq livell internali dan jista' jkun benefiċċju tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar mill-aħħar għal negozji tan konsumatur inkluż fil-qasam tal-politika ta' kompetizzjoni jiena sen ma sal-emendi biex nkun nista' ninkludi dawn il-punti u nittama li dawn eh, jistgħu jiġu aċċettati. U eh, nixtieq eh, Nirrazzja Soċal Demoza għal xola u nistana bil-ħerqa biex naħdem maħħa u anki maċċadu suġajjeni. Grazzi tasse. Dita taħran Grazzi, Signora Ċer. Jiena l-ewwel net nixtieq napoġġa biżih dak illi qalu sur post fixil. Jekk inti taqra titlu tal-opinjoni ta' Imko fil-rapport ta' kompetizzjoni tal-2016, mhux qed jikkorrispondi għar-rapport li jien għandi qudiemi jien qed nara dispożizzjoni ta' taxxa illi huwa hija kompetenzi ta' IMCO, jikon qed nara il-politika soċjali illi hija tal-politika ta' impjieg u dan mhuwiex rapport ta' IMCO Iżda, per per eżempju għanna s-suq digitali wahdini. Fejn għanna l-e-commerce inquiry? E, inkista fuq e-commerce. Ġviri biex nson fil-qosor ħafna grupp tijaj ma jistax jappoġġ dan rapport jek kifinu, iżda nitta ma unħoss illi e, iktar appoċ biex aħna naħmu fl-imkien fuq dan il-rapport biex nistaw nbidluha, dawruha u xikonna kompromess tajjeb li korrispondi għal kompetenzi ta' dan il-komitat. xi minn il kommissjoni xi jitkellem? Nazu tajba lil kulħadd. Jiena Inglasha Hagening, senior Presenta DG Competition. Grazzi tasser, grazzi l-xademoza, rapport, eh, sa' l-appoġġ kbir li jinti tajt, rabbozz opinjoni, ħna nota li jintom appoġġati appoġġajtu ħafna dawn il-taxxi, sistema ta' taxxi Eh, ġodda li huma ta' vantaċ. Iż ringrazzjawk ta' dan. Meta nitkellmu fuq ir-regoli ta' kompetizzjoni nagħmlu dan ġid il konsumaturi u SMEs ukoll. Eh, u dan huwa li ikonna suq wahdini li jaħdem tajjeb kompetizzjoni ġusta. Għal-aqstant aħna nafu x'inhi l-importanza tal-SMEs u konsumaturi f'dan ir-rigward. Nixtieq ningrazzjawkom għal l-appoġġ tagħkom tiegħek għal CPM Plus Initiative Nelina, d-dinija għandha xaqsam mal-indipendenza ta' daw autoritajiet kompetenti li jindirizzaw il-kumment minn nasab sur Borx illi eh, huwa taqiet importanza kbira u għalhekk aħna dan arresaq nieħodin fil-proposta tagħna tal-Kommissjoni. L-idea hija eh, li nsaħħu l-indipendenza ta' dan l-awtoritajiet, ġifieri permezz ta' direttiva aħna nistgħu Eh, naraw xinu xem fl-agenda tal-autoritajiet u mbagħad li stati membri jkun jimplementaw għas-sew. Għal daqstan nirringrazzjawkom ħafna tal-appoġġ u nirringrazzjawkom għal l-adozzjoni tajba fil-Parlament fil-proposta. Issa fuq il-xaqt eh, nispiega kooperazzjoni mirrib fuq l-autoritajiet ta' kompetizzjoni għasab tafu bil-ICN, il-Working Group tagħna, dan huwa post fejn nistgħu nagħmlu skambju tal- tal-arfin tagħna, tal-arfin espert tagħna, u dan qed tista' jaħdem ma' tajb ħafna. Dak li jaħdem tajb ħafna huwa meta aħna wkoll immorru biex nagħmlu iktar spezzjonijiet, investigazzjonijiet sa' tibim oħrajn aħna għanna ovvjament il-fen espert tal-unit tagħna settorjali fih dan id-DG Competition u dana jgħat eh, jidana jaħdem fuq żewġ naħat għandna l-arfin stati membri fuq l-autorità tal-kompetizzjoni internazzjonali. Meta niġu wasħu bija mal-istati membri illi jiena naħseb illi dan saħaħni fl-2016. Din dan huwa din hija ħaġa importanti ħafna wkoll x'qasam mal-għajnuna mill-istat fejn ippruvaw ngħinu u nofru l-erfen espertana billi nejnom jimplementaw mbagħad il- eh, ġdazzjoni differenti, kussjoni differenti għal dik li nagħmel l-istat, għal-network, namlu dan. U hija xi ħaġa li aħna saħħa għan ħankomplu nsaħħu u nofru bħala l-arfin espertana aħna dejjem bit miftuħ tagħna u eh, din nitkellmu fuq l-antitrust, edna skambi tal-mergers, meta niġu fuq skambi ta' informazzjoni eh, għal forzar tal-kompetizzjoni. Nasab li nistaqna fawnek u nejt illi jena kontenta illi jem l-appoġġ ġenerali għal dawn tip ta'zzjonijiet azzjonijiet u grazzi tassew ta' dan l-abbozz illi sissa ħana naraw bħala pożittiv ferm. E grazzi, Krista, Krista tixtieq xi ħaġa? Grazzi. Il-Kommissjoni u l-kollegi u kol kemm um, kommenti pozitivi għal bozzin ringrazzjam jiena napoġġa bisieħni mux sorpriza, il-fatt li iva il-politika ta' kompetizzjoni għandha x'aqsam għal politika eh, Irridu naraw kif għansolvuha fuq dan il-livell. Ġifieri il-liberali irridu mhux biss ipoterġu il-konsumaturi ma jħardu ħarsu li l-industrija ċittara tara stampa kollha għammi. hi. li fissu intern il komitan Hemm naqra politika fiskali hemmhekk ukoll, imma hemm il-politika ta' kompetizzjoni. Jekk taħdem, hemm għadta sitwazzjonijiet ta' kompetizzjoni illi huwa dwar il-konsumatur u dik hija kompetenza ewlenija tagħna fil-Kumitat ta' Suq Min għandix idejat fl-abbozz tiegħi. U naħseb li huma pjuttost tajbin meta niġu għal kompetizzjoni ta' imkow, imma jem jem huwa tajbin ukoll hekk għaldejjiet jridu niġu benefikaw konsumatur, ovvjament, intendi, rridu nagħmlu dan. Tama nistgħu nsibu soluzzjonijiet għal dan il-għan ukoll. Ovvjament kelli limiti ta' kemm stajt nikteb dem li il-problema fil-abbozz tal-opinjonijiet, jew stajt nisħol fid dettal kull fejrit. Jiena fukkar dak li jena li għastrajt importanti, U forsi però nistgħu indaħlu għatta ideja oħrajn biex inkomplu nsaħħu tekst eh, kif kien qed jgħidu li tiegħek. Ħajkollha ehm, nisu dawn l-ideja ukoll, ukoll xuħut mill-kummenti li pipi nittama li kuna nistgħu nibenefikaw minn appoġġ wiesa meta niġu għal din l-opinjoni għal ikon. Naseb di tal-politika ta' kompetizzjoni mandiġ tkun fuq il-politika biss inta titkun ukoll naraw x'approċċ ser nadattaw. Jiena naħseb illi politika tajba ta' kompetizzjoni għandha ta' tkun taġi tal-konsumatur fl-aħħar mill-aħħar u għalhekk il-Kummissjoni trid tingħata iktar kompetenza għandha sew tkun eh, b'saħħitha biżejjed biex kollha tista' taħdem fis-suq intern biex tkun ġita l konsumaturi ċittadini, kompanijin, li tama li konna l-appoġġ siħkem kemm jista' jkun. Grazzi tassew. Mela, naħseb li b'dan il-klim, l-għen inħabbar nħabbar u kol iskadenza l-emendi u l-4 ottubru, fil ofsinar issa jek għandkom xizzidu, ma naħsibx li għandkom xizzidu, nistaw nalqu din il-laqa, nixxieq ningrazzjakom il-kol, ningrazzjaw l-interpreti, għal xogħolhom, gentlemen tajt iċ u il-laqa li miss jannar l-erba u l-ħamis